Dear colleagues, uh, dear colleagues, members of the Libe Committee. Aziz uh, kollegi, membri tal-Komitat tal-Libe, membri tal-Parlamenti Nazjonali, Aziz Ministru Nazion Abela, Komissarju, kellima mill-NGOs, organizzazzjonijiet oħrajn, u għata pjaċira li għalin il-qakom għawnek għal dan. Għal din il-laqa tal-Komitat Interparlamentari verament importanti, Għan nitkellmu dwar il-CAS u l-riforma ta' CAS, waħda mill-ikbar sfidi, kussjoni importanti ħafna li tratta dan il-Komitat tal-Liba fih dan il-Parlament Ewropew u hija wkoll waħda mill-isfidi l-aktar importanti li għandha quddiem l-Unjoni Ewropea. U bla dubju anke l-Parlamenti Nazzjonali tagħkom għandhom din is-sfida kbira. Jiena kuntent ħafna li hawnhekk hawn fostna il- ministru li huwa responsabbli minn dan il-qasam, fissam il-Presidenza Maltija u anka l-Kummissarju Avramopoulos fissam il-Kummissjoni Ewropea. Kuntent ħafna li għanna 49 membri tal-Parlamenti Nazzjonali minn 20 stati membri differenti u pajjiż ta' l-EEA Dan huwa indikaturi ċar ħafna tal-interess kbir illi l-Parlamenti Nazzjonali għandhom fis-suġġett tal-lum. Jiena nemmen illi l-iskambju bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew dwar il-tielet riforma ta' CEAS e se jkun dibattitu importanti immens biex aħna nimxu l-qoddim rigward dan is-suġġett. Dossier verament importanti tafu x-xogħol li qed jagħmlu il-membri ta' dan il-kumitat li dwar dan il-file, il-riforma qed issir permezz ta' tmien proposti tal-Kummissjoni li jemendaw instrumenti leġislattivi eżistenti jew jistabilxu ġodda X'wassal biex issir din ir-riforma? Flus kbir ta' persuni tifittxu l-azil u anka migranti s-sena li għaddiet, riforma ta' suċċess mhux bisturi li l-Unjoni Ewropea tista' tieħu azzjoni meta jkollha sfidi kbar politiċi qudiema dan ma dan huwa wkoll opportunità biex aħna nsaħħu l-valuri komuni tagħna bbażi ta' drittijiet fundamentali u anka insolvu l-problemi permezz tal-kooperazzjoni. Għalhekk din hija riforma kruċjali u vitali. Xogħol rilevanti diġà beda fih dan il-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili tal-Ġustizzja u Affarijiet Interni bħala kumitat responsabbli fil-Parlament Ewropew minn dawn il-files kollha u qegħdin nippjanaw illi nkomplu bix xogħol tagħna sa rebbija tal-2017. Mill-adozzjoni ta' Trattat ta' Lisbona il-Parlament sar istituzzjoni li tilleġizla bis-setat kollha f'dan il-qasam u aħna lesti nassumu responsabilità tagħna u wilna nagħmlu dan fuq ħafna minn dawn id-dossiers. Ħafna mir-rapporters u shadow rapporters din hawnhekk illum biex jiffaċilitaw id-diskussjonijiet u anke biex nitgħalmu mill-esperjenzi tal-Istati membri. Jiena ċert li permezz ta' ħidma flimkien bil-parteċipazzjoni tal-Unjoni u l-Leġislaturi nazzjonali fil-livelli kollha minn dak li huwa l-kunċett sa l-implementazzjoni hekk biss aħna sirna xinna naslu għal riżultati tajbin. Mela, kollegi, nadis l ewwel sessjoni nifukaw fuq l isfidi relatati mal-sistema ehm, tal-azil komuni Ewropea. Għanna bżon sistema aktar koerenti kif rikjest mit-trattat ta' bażi tal-proposti tal-Komissjoni aħna flimkien ma' l-istituzzjonijiet Ewropej ħanaħdmu biex nelaboraw soluzzjoniet li aħna nittamaw se jagħmlu differenza konkreta fuq il realtà kemm għal dawk li jfittxu l azil ir-refuġjati u anka għall-isforzi li qed jagħmlu l-istati membri fil-livell nazzjonali u dak kollha li huma involuti. Jiena kuntent li nilqawnek lill onorevoli Ministru Carmelo Abela Ministru li huwa responsabbli mill-affarijiet interni jgħat hawnhekk jirrappreżenta il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissarju Avramopoulos. Fisem il-Kummissjoni Ewropea qabel ma ngħaddilhom il-kelma nixtieq ngħid kentejn dwar kif se norganizzaw id-dibattitu tagħna tal-lum l għamen din it-talba, it-tilbu isimaw tajab ħafna għal dawn l-affarijiet li ħanajt, burokratiċi kemm xejn imma huma neċessarji biex imax l-affarijiet tajjeb. Mela, ħanimxu hekk. Mhux jien nivintom dawn ir-regoli ma neċessarji però. Jiena ħanaddi il-mikrofonu lil żewġ membri tal-Parlamenti Nazzjonali mbagħad lill MEP sakemm il-lista ngħadduha kollha min jixtieq jintervjeni jimla il-formola talba tal-mikrofonu request for the floor għatuwa lil lil ushers lil istaff tal-Parlament għadina hawnhekk fis-sala għatu il-formola lilhom jekk intom tixtiequ tintervjenu matul dan id-dibattitu. Imbagħad noħolqu l-lista għabbażi tal-formola li semmejt. L-MEPs jistgħu jagħmlu t-talba tagħhom mod normali. Jistgħu juru sinjal bidejhom. Għax ġeneralment hekk nimxu għahna Mena, għabbażi tal-numru tal partiċment li jixtiequ jintervjenu, jaf ikollna bżonn limitaw il-ħin ta' kull parteċipant li se jitkellem. Se nalloka żewġ minuti, naf li mhuwiex biżejjed, żewġ minuti għal kulħadd naf li fil-parlamenti nazzjonali titkelmu naqra iktar fit-tul minn hekk. Imma aħna hawnhekk rid ikollna dan il-limitu. Naddi jissa l-mikrofonu lill-Ministru Abela għad dikjerazzjoni tiegħu u bekk nibdew il-proċedimenti tagħna. Ministru Carmelo, jekk jogħġbok. Thank you, Mr. Chair Chairman. Uh... ħafna. Eżis kollegi tal-Parlamenti Nazzjonali, eżis kollegi tal-Parlament Ewropew, mod partikolari il-membri ta' dan il-Kumitat Libe, Komissarju, eżis kollegi, l-odwa tajba li kulħadd. Grazzi ħafna tal-istadina ġentila ħafna tiegħek surċer biex nindirizza dan il-Kumitat Interparlamentari. Dak li għandu xaqsam ma l l-Unjoni Ewropea għandha qudiema sfidi kbar ħafna. Waħda minn dawn hi l ħtieġa urġenti ħafna illi konna soluzzjonijiet fil-ġejjeni biex insolvu djufijiet li l-kriżi tal-migrazzjoni esponiet fil-leġizlazzjoni tal-azil tagħna. Huwa fatt illi il-qafas leġislattiv tagħna kif inhu bħalissa ma jindirizzax mod tajjeb biżejjed l-ħtiġijiet preżenti tal-sistema tal-ażil tagħna. Għalhekk aħna qegħdin nidiskutu seba' proposti leġislattivi illi jekk jiġu kompletati jirriformaw kompletament il-sistema ta' CEAS. Il-pakket mhux wieħed biss ambizzjuż minħabba l-volum tiegħu, imma aktar minn hekk huwa importanti ħafna bħala sustanza. Infatti l-emendi proposti mill-Kummissjoni jinkludu it-twaqif tal-mekanizmu ta' allokazzjoni, allokazzjoni ta' dawk il-persuni li għandhom bżonn il-protezzjoni internazzjonali, dan huwa kunċett illi l-Presidenza Maltija temmen ħafna fih. Jina personalment naħseb li jkun ta' żball illi nwafqu dan il-mekanizmu u narawh bħala wieħed li jibbenefika biss lil dawk l-istati membri li bħalissa jiffaċċaw pressjoni kbira, sproporzjonata rotot ta' migrazzjoni u dawn il-pressjonijiet jimbidlu u manka ċertu patterns tal-migrazzjoni fil-konklużjonijiet tal konsult ta' Deċembru f'dak li nixaqsam ma' solidarjetà fih dan il-proposta ta' Dublin, dan li natana mandat ċar biex inkomplu negozjati. Bilan illi ikonna l-konsens matul il-presidenza Maltija. Aħna rridu noħolqu sistema illi tkun rezilienti u tilqa l-pressjonijiet fil-ġejjeni, bbażata fuq is-solidarjetà u anka responsabilità ndaqs. U li tkun aċċettabbli politikament. Minkejja il-riservi espressi minn ċerta stati membri jiena kuntent bil-diskussjonijiet tal-Kunsill ġaj illi kellna f'Malta ix-xar li għadda. Jiena nemmen li għamilna pass kbir fid-direzzjoni tajba. Anka jekk naħseb illi għatem ħafna xirrid isir. Id-diskussjonijiet mal-Parlament Ewropew diġà bdew fuq il-proposta biex inwaffqu l-Aġenzija Ewropea għall-Azil. Aħna għanna namlu kull sforz neċessarju biex din l-Aġenzija tiġi mwafqa kemm jista' jkun u tibda taħdem. Issa għanna l-Aġenzija tal-Frontieri Ewropea, mandat b'saħħtu ħafna, u għanna bżon l-istess arranġament għal dak li huwa l-azil. Dan jippermetti kieku li l-Aġenzija li rwol aktar attiv u tkun aktar kapaċi tagħti l-appoġġ neċessarju lill-Istati membri. Fil-Kunsill sar progress mhux ħażin għal dik li hija l-proposta dwar il-Eurodac Aħna qed insegwu mill-viċin ħafna xogħol li mill-Parlament u inħarsu l quddiem għal bidu tan-negozjati fuq din il-proposta kemm jista' jkun malajr. F'tentattiv li nissimplifikaw u anka naġlu diskussjonijiet dwar il-proposta tal-kwalifiki, il-proposta dwar il-kondizjonijiet tal-reception, dik ta' Dublin, u anka il-proposta dwar il-settlement. Il-presidenza adottat eh, approċċ tematiku biex tindirizza punti importanti ħafna li jinkwetaw il-ħafna. Għalek, inkunu għedin nigarantixxu li l-kompromess aħari jkun wieħed koherenti u bilanċat. Ġew identifikati tliet temi mill-Presidenza Maltija u dawn palissa din jiġu diskussi fil-livell tekniku mod partikolari li nilimitaw l-abbuż u anka il-movimenti sekundarji it-tieni net id-drittijiet soċjoekonomiċi ta' min ifittex l-azil u anka l-beneficjarji tal-protezzjoni internazzjonali u t tillet net il-garanziji jingħataw għal min għandu ħtiġijiet speċjali. Ir-riforma tal-CEAS hija priorità għal presidenza tagħna u aħna se nkomplu nagħmlu minn kollox biex nakwistaw progress kemm jista' jkun matul is-sitt xhur tagħna. Però huwa fatt illi kif huma l-affarijiet bħalissa ċertu skadenzi u anka ċertu pożizzjoni nazzjonali, meta wieħed jikkonsidra dawn għandna quddiemna sfida kbira bħala presidenza manka bħala unjoni. Hemm sfida oħra illi aħna irridu niffaċċaw kemm jista' jkun l-aktar mod effettiv. Mhux qed eh, sottovaluta l-kobor ta' dawn l-isfidi kollha, però se nagħmlu da kollu li nistgħu biex aħna nilħu l-għanijiet tagħna. Però rridu nagħmlu ċara li presidenza waħda ma tistax tikseb riżultati tajbin. Kull stat membru jaf eh, jagħmel differenza kbira għal dik li hija responsabilità individwali imma anka suċċess tal-proġett. Jiena nserraħ fuqkom biex aħna nibnu flimkien CAS li tkun effettiva u b'saħħitha. Issa wasal iż-żmien biex nippruv nippruvaw li l-ċittadini tagħna l-Unjoni Ewropea tista' tagħti riżultati tajbin illi hi kapaċi taffronta sfidi kbar anka sfidi oħrajn fil-ġejjini. Grazzi ħafna tal-li smajtuni nistenna ħerqan il-kommenti tagħkom, forsi nkun nista' nidħol aktar fid-dettall aktar eh, fid-dettall rigward ix-xogħol tal-Presidenza, grazzi ħafna. Jiena misni semmejt fil-bidu illi se jkollna tlet sessjonijiet wara din se jiġu mmexxija minn minn membri tal-kumitat libe għandhom ħafna esperjenza. Nitlu aktar dettal kif nimxu għal dawn is-sessjonijiet Nadis l-kelma l-Kummissarju Vramopoulos, il-Kummissarju responsabli mill-migrazzjoni, mill-ċittadinanza u mill-affarijiet interni dan u anka opportunità biex taġġornawna l-inna bħala l-Komitat Liba manka l-Parlamenti Nazzjonali rigward il-passi li saru fuq dawn id-dossiers, nadilek il-mikrofonu, kummissarju. Grazzi ħafna, Claude, l-odwa tajban li l-kulħat. Onorevoli membri tal-parlamenti, Aziz Carmelo, Sinjuri, nilqakom ġewwa Brussell, nixtieq nesprimi lilek Claude ir-ringrazzjament tal-li studentuni biex nipparteċipa f'din il-laqgħa interparlamentari ta' kumitat interparlamentari onorat li jien hawnhekk illum. Eżis membri parlamentari kemm tal-Parlamenti Nazzjonali u Parlamenti Ewropew Parlament Ewropew ħan diskutu kusunijiet verament sensittivi. Hija priorità prinċipali riforma tal-Sistema Komuni Ewropea tal-Azil. Jena nemmen illi għal din ir-riforma biex tkun waħda tajba irrid ikollna konverzazzjoni onesta u konstruttiva bejn il-Leġislaturi Nazzjonali u l-Unjoni. Dan huwa assolutament neċessarju biex nassiguraw illi il-kunsens u l-aċċettazzjoni ta' ċittadini tagħna tkun waħda għolja u aħna nindirizzaw it-ħassib tagħhom matul it-teħid ta' deċiżjoni. Il-kriżi tar-rifuġati u rritna illi miżuri purament nazzjonali ma jagħtux soluzzjonijiet sodisfaċenti għall-ebda stat membru individwali u żgur mhux forsi laqas għall-Unjoni Ewropea kollha kemm approċ fragmentat eh, nazzjonalist iffixkel il-proġett tal-Unjoni. Dan iwassalna biex anka Ikonna xi dubji dwar dak li aħna dejjem isna bħala normali, pereżempju Schengen. Ix-Schengen mbagħad impoġġoh friskju. L-istati membri għandhom jibqaw flimkien biex flimkien jindirizzaw daw l-sfidi, juru spiritu ta' solidarjetà u jaqsmu il-responsabilta flimkien. U importanti li jkollna aktar Ewropa biex inħarsu il-frontieri esterni tal-Unjoni, anka biex nippermettu il-sistema tal-azil tagħna biex tifunzjona tajjeb għal dan għal ġitta minn għandu bżonna din is-sistema u anke biex nkunu nistaw inkisru il-networks ta' traffikanti ta' min u daħħal fil-kontrabbandu ħalli bekk naslu għal qalba tal-problema għandu għandu jkollna approċ eh, komprensiv għal dak li huwa l-ġestjoni tal-migrazzjoni. Azzjoni komuni meta jkun hemm qbil fuqhom jridu jiġu implementati. Qed jiġu implementati il-hotspots pereżempju dawn qed jiġu mwaffa. Qed jaħdmu anka għandna il-sistema ta' rialokazzjoni u sforzi biex persuni regolari jirritornaw f'pajjiżhom u anke l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi dik saħħaħniha implementazzjoni qed issir. Qed ikollna politika komprensiva anke biex nindirizzaw u traffikar fil-persuni. Informazzjoni minn Europol tindikanna li dawn it-traffikanti jieħdu vantaġġ mis-sistemi tal-azil. In-numru ta' persuni mhux akkumpanjati jgħat jiżdied ħafna laqas kunu nafu x'sar minnhom wara li jaslu huma friskju akbar li huma jispiċċaw vittma tal-traffikanti. Ir-rialokazzjoni taqqat flimkien ir-responsabilità u solidarjetà bejn l-istati membri kollha. Dan juri b'mod ċar il-valuri x'inhuma tagħna u anka titlob li jkun hemm kooperazzjoni ma' dawk kollha involuti fil-livelli kollha aċċelerazzjoni kbira tal-proċess ta' riallokazzjoni huwa hija xi ħaġa neċessarja. Aktar sforzi mill-istati membri huma neċessarji biex inżidu rata ta' riallokazzjoni mod partikolari ta' persuni mhux akkumpanjati. It-tillet riforma ta' CAS li se tkun għadin tiddiskutu hawnhekk illum hija parti integrali minn dan l-approċ komprensiv. Hemm ġifijiet strutturali fis-sistema tagħna li ħarġu mod evidenti matul il-kriżi dan minkejja l-fatt illi ma tantx għadda żmien mit-tieni riforma minn mindu dik daħlet fis-seħħ għad hemm differenzi kbar mhux ħażin bejn l-istati membri f'dak li għandu x'jaqsam ma' tipi ta' proċeduri li qed jiġu użati, il-kondizzjonijiet ta' kif jiġu mill uwa l-applikanti, ir-rata ta' rikonoxximent u anka l-protezzjoni tingħata lil beneficjarji tal-protezzjoni internazzjonali. Dawn id-diverġenzi kollha qed jikkontribwixxu għal dak li huma movimenti sekundarju dak li huwa l-asylum shopping. Dan jagħti wassal għal sim mhux indaqs ta' responsabilità bejn l-Istati membri li joffru protezzjoni lil min vera għandu bżonn. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn sistema tal-azil b'saħħitha, sistema illi tkun Bazata fuq is-solidarjetà kif diġà għedt u anka r responsabilità tinqasam mod ġust, mod ekwu. Il-Kommissjoni tipproponi li kollha sistema illi toħla aktar konverġenza bejn is-sistemi nazzjonali tal lazil dan isaħħaħ il-fiduċa anka li l-istati membri kolom fxuxin. Fiduċa reċiproka hija neċessarja mhux biss biex insaħħu l-effiċenza tas-sistema manka biex nigarantixxu illi ikun hemm trattament denju tal persuna tifittxu l-azil fl-Unjoni Ewropea kollha qed niproponu numru ta' elementi daħluhom fis-sistema biex jissaħħu anke l-integrazzjoni Ewropea. Qed nagħmlu dan anka billi niprovdu aktar armonizzazzjoni, aktar konverġenza fil-mod ta' kif isir il-valutazzjoni tal-applikazzjoni tal-azil fl-Unjoni Ewropea kollha u anke sistema illi tiggarantixxi li jkun hemm distribuzzjoni ġusta bejn l-istati membri. Permezza din it-tielet riforma ħna din nipproponu illi jkollna sistema fejn il-proċeduri u anka ċertu skadenzi jiġu simplifikati. Id-drittijiet tal-applikanti jiġu garantiti matul proċedura kollha u anka fejn il-kriterji xwieħed jirċievi il-protezzjoni internazzjonali ikunu aktar armonizzati. Nixtiequ anka nigarantixxu illi l-applikanti kollom kondizzjonijiet tajbin ta' kif jiġu mill-qwa fl-Unjoni Ewropea kollha u qed nindirizzaw ukoll il-kwistjonijiet tal-movimenti sekundarji u tal-abbużi. Qed nagħmlu dan billi nipproponu li napplikaw sanzjonijiet xirqa f'dak li għandu x'jaqsam mal-proċedura u il kondizjonijiet ta' kif jiġu mill uwa meta l-applikant ma jirrispettax l-obbligi tiegħu. Qed nipproponu illi nagħmlu użu sistematiku tal-ammissibilità u ta' proċeduri maġla, il-fast track procedures. Is-suċċess ta' din ir-riforma ħaj jiddependi fuq il-mekkaniżmu tas solidarjetà. Għalina dan huwa element importanti immens għal għalhekk qed nipproponu li jkollna mekkaniżmu korrettiv ta' allokazzjoni fis-sistema dan nafuh bħala eh, sistema ta' Dublin. Biex inkomplu nibbenefikaw minn Ewropa li ma jkollix frontieri interni, għanna bżon sistema ta' Dublin li tkun ċara, prevedibbli u ma anka effiċenti regoli aktar ċari għandhom lan illi jaslu għal sistema li tippermetti li wieħed ikollu aċċess maġġel għal proċeduri imma anka jekk ma jkollokx konformità dik tiġi kastigata b'mod partikolari f'każ ta' movimenti sekundarji mhux permessi. Sistema effettiva u ġusta tfisser il kollok sistema fejn ir-regoli huma definiti b'mod ċar u jistgħu jkunu infurzati kemm jista' jkun malajr f'każ illi jkollok sitwazzjoni li ma konċet tistenna li tiġri. Għalhekk ċerta miżuri ta' riallokazzjoni għandhom ikunu obbligatorji għal kulħadd lan tagħmlu li nitbedu minn sistema illi minħabba ta' implementazzjoni fjakka tpoġġi ċerta responsabilità sproporzjonata fuq ċerta stati membri. Jew forse xi kollha problema fil-mod ta' kif i ġiet iddiżinjata bħala sistema għalhekk qegħdin nipproponu illi ikolna unjoni li kolna il-resettlement framework. Għalli wieħed ikollu mod legali ta' kif jasal għal protezzjoni internazzjonali. Tali qafas Ewropew ta' resettlement naqqas il-divergenzi fil-pratika bejn l-Istati membri Dan ipoġġi kieku l-Unjoni Ewropea fuq pożizzjoni aktar b'saħħitha globalment għax titkellem bleħen wieħed. Dan il-mod, nkunu nistaw nikkonvinċu aħjar li l-imsieħba internazzjonali tagħna biex huma jkunu wkoll responsabbli f'dan ir-rigward. L-istati membri għandhom juru r-rieda politika tagħhom jimxu l qudiem din ir-riforma tas eas mod partikolari is-sistema ta' Dublin. Il-Kommissjoni Ewropea i-proponiet riforma illi mhux biss tagħmel is-sistema tal-hum aktar effiċenti, imma aktar minn hekk, punt importanti aktar ġusta. Solidarity. Ridu niksbu permess ta' solidarity, ridu niksbu solidarity fil-ġestjoni tagħna tal-immigrazzjoni, tamaw li inkunu nistgħu naslu għal eh, ftejm komuni fuq kif is-sistema għal ġejjini għandha taħdem għanna nappoġġaw il-Presidenza Maltija sabiex ikomplu bis-sforzi tagħhom sabiex insibu kompromess li jkun xira għall-Istati membri kollha fuq mekkaniżmu ta' solidarjetà illi wieħed ikun jista' jbassru u li jiżgura li l-ebda stat membru ma jitħalla waħdu. Aħna wkoll ovvjament niddependu ħafna fuq il-Parlament Ewropew ħaġa li dejjem minna mill-bidu tal-kriżi l-hawn nafu nistaw serħu eh, fuqkom sabiex komplu tmexxu l-qoddim ċertu dossiers u tkomplu pressjoni fuq il-Kunsill. Iċ-ċittadin tagħna bil raġun jistennew il-rappreżentanti tagħhom jaġixxu. Issa wasal il-ħin illi nkomplu għaddejjin di proposta. Eżis kollegi, bżonn nħarsu lejn il-fenomenu tal-immigrazzjoni b'mod aktar strateġiku u uh, għaqli. Ġestjoni aħjar immigrazzjoni tista' twassal għal benefiċċji kbar għall-Unjoni Ewropea sta għal kull wieħed waħda minna illi l-immigrazzjoni ndawru opportunità. Il-kol għanna rwol x'naqdu permezz ta' żviluppi fil-politika tagħna, diskors politiku tagħna, naħdmu ma' komunitajiet reġjonali u lokali, ninvolvu l-partit interessati kollha, nisimgħu liċ-ċittadini tagħna u nwieġbu għal ħtiġijiet ta' dawk il qed ifittxu l-ħarsin. L-Ewropa trid tassir tista' ssir waħda aktar eh, maquda, inklusiva permezz ta' integrazzjoni. Iktar kemm l-immigranti jiġu integrati malaj fis-suq tax-xogħol tagħhom, iktar jagħtu kontribuzzjoni għall iżvilupp prosperità u stabilità tas-soċjetà tagħna. Nistgħu niksbu dan kollu billi naħdmu flimkien fuq livell lokali, reġjonali, nazzjonali, kif ukoll fuq livelli unjoni. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you very much. Grazzi ħafna kummissarju. Issa nmorru minnu fih għal mistoqsijiet u diskussjoni tagħna b'żewġ membri mill-Parlament Nazzjonali segwit minn membru mill-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna tal-lim lejtu l-formuli kom żgur jgħinna dan jgħinna iktar jidunna xisimkom minn fejn intom. Nibdew b'Dominik Tarzinski mill-Polonja, mill-Parlament Polak. Mr. Tarzinski. Fejn ija tis-Sur Tarzinski? Please go oh. ahead for two minutes. Yes, thank you. Thank you, Chairman. Grazie, grazie, President. Għandi mistoqsija dwar l-idea ta' de riforma. Et najdu illi aħna lesti għal dawn ir-riformi u sfidi. Minu l-est, minu l-est għal din sfida u flimma u għalli ma t-sib ta' sfida aħna l-esti. Għax il-kelma riforma nifissa miġ bizzejiet biex nkun naf kemm hawn minnkom illi huma konxi illi attakki terroristiċi Pariġi, per eżempju, kena t-nej minni se kena qed jirċievu l-azil tagħhom f'Lampedusa. Ħadd qatt ma semmih dan. Ħadd ma qal li dak li ġara fl-Ewropa ġara minħabba li kena persuni li qed l-azil. Fil-fatt kena xaħat li kien diġa permettu li nispicċa, wa fadda. Huwa fadda. Mux kwistjoni ta' sejġri, imma ta' ġara diġa. Nixtieq nistaqsi li mi tib ta' riforma qed nitkellmu dwarha u ċittadini tagħna se jkunu siguri b'de riforma għax mhux qed nitkellem fuq xi sta jiġri, ma fuq ġaġara attakki terroristiċi u perikli eh, reali fl-Europa. Grazzi. Thank you, that was a nice brief. Grazzi, bdejna bit-tajjeb. Eh, Noqdu najtu fil-kamra jħagġa permessa l-lum għax għanna l-parlamentari nazjonali u koll. Is-sur Adronis Asubalis. Niskuza ruħe pronċa tiegħi jgħid il-President Murajx. Grazzi, President kentejn l ned dwar is-sistema tal-Dublin. Il-Parlament għana fil-Litwanja jemmen illi għanna nipreservaw is-sistema preżenti ma dana kollu nemnu illi emdon ta' tibdil u dan sabiex nizguraw hidma effettiva. It-tieni, nisqu li huwa kruċjali li nżommu rabta b'saħħitha bejn l-obbligi tal-Istati membri sabiex inħarsu l-Unjoni Ewropea u l-frontieri esterni tagħha kif ukoll responsabilità sabiex nistudjaw applikazzjonijiet tal-ażil. Is-sistema preżenti trid tkun ikkomplementata b'solidarjetà u miżuri ta' ta' responsabiltajiet. Madankollu l-attivazzjoni ta' kull miżura ta' solidarjetà m'għandix tkun awtomatika għaliex kull sitwazzjoni tista' titlob miżuri speċifiċi u azzjonijiet speċifiċi. Id-deċiżjonijiet fuq attivazzjoni ta' miżuri għandu tkun eh, ħaġa reċiproka u aħna nemnu il-rwol attiv u deċiżiv ta' stat membru f'proċessu teħid ta' deċiżjonijiet għandu jkun żgurat. Aħna naqblu illi l-istati membri kollha għandhom jipparteċipaw f'miżuri ta' solidarjetà Madana kollu star kull stat membru li deċidi sal-lima punt jista' jikkontribwixxi aħna nifmu li solidarjetà hija set ta' miżuri. Pereżempju l litwania qiegħda tipparteċipa fil-relokazzjoni. Aħna nisabu fit telet post fost l-istati membri kollha fil-qasam ta' relokazzjoni meta mqabel mar percentaċ tal-kwota li ġa implementajna. Barra minn hekk huwa importanti ħafna illi ninkludu inizjattivi sabiex nimblukkaw kull tip ta' pull factors għal immigrazzjoni tal-ġejjini. Grazzi. Thank you, Mr. Azibal. Grazzi, Sur Azibalis. Issa għal Parlament Ewropew, is-Sinjura Ana Gomes. L-ewwel nett nixtieq illi ħafna attakki li saru fl-Unjoni Ewropea, attakki terroristiċi, kienu riżultat ta' ċittadini Ewropej. U ħafna drabi, dan għandu xaqsam ma' politika stupida illi kompli iżżid segregazzjoni fil-bliet Ewropew, Ewropej, fej għanna diversi zazax illi qed jiġu eh, eh, mm, jinġibdu li attakki terroristiċi u tajb nistaqsu l-istati membri x'qed jagħmlu sabiex jiġġieldu l-finanzjament tat-terrorizmu meta l-aktar ma jimplementawx il-Money Laundering Directive, però mistaqsija tiegħi hija għal Presidenza tal kummissjoni Dwar is-sitwazzjoni ta' minorenni mhux akkumpanjati. Illi tkellem fuq għal-Kummissarju, il-fatt illi ma nagħtux priorità li l-assistenza ta' dal minorenni mux bisset nesponu għama riski gbar, imma u riski għalina nfusna għaliex qed nitfawon fidejn il-kriminalità organizzata inkluż terrorizmu. U din hija xi ħaġa illi qed tiġi traskurata mill-Istati Membri u fej bla dubju għandna bżonn ta' pjan mill-Kummissjoni Ewropea sabiex taġixxi. Kif ikonna bżonn ukoll attenzjoni speċjali l-persuni vulnerabbli anka nies bi bżonnijiet speċjali, hemm ħafna nies vulnerabbli minn misa fitxu l-azil. Għanna bżonn pjan sabiex nassistu lill istati membri sabiex niżguraw l-integrazzjoni soċjali tinkiseb u li ma jkunx hemm movimenti sekundari. Imma ovvjament il-mistoqsija kruċjali hi s-solidarjetà, is-solidarjetà li għandha tkun marbuta ma' kull mekanizmu ta' relokazzjoni u li ma' narawx jiġri kajja deċizjoni li ġat tiħdu mill-Kunsill u l-mistoqsija ovvjament brabta ma' tendenza li nesternalizzaw responsabilitajt tagħna kemm fil-ftejn ma' Turkija u bis-suġġerimenti li għandna noħol u offshore pajjiżi bħal Libja Libja pereżempju li mhix ħaġa ċettabli.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 Irridu nkunu konxi tal-fatt li s-solidarjetà hija kategorija volontarja. Il-kol kem aħna għandna dritt niddeċidu natux flus l-istudenti jekk niprovdu solidarjetà fi flus jew inkella natux għal persuni li għandhom bżonn nitejbu sitwazzjoni tas saħħa tagħhom u jtejbu ħajjithom. Kulħadd jista' jiddeċiedi jipprovdix u assistenza l persuna li m'għandix saqa fuq rasa jagħti x'dar il ċaħatak li ġemat x'tib ta' assistenza se tingħata. Għal-naqstant minn eh, mill-perspettiva tiegħi huwa naċċettabbli li kolinku uffiċjal fi Brussell jobbliga lil kolinkwa stati membri x'tib ta' assistenza irrit jipprovdi. Jina naħseb il-Kummissarju inti f'dal-każ qed tmur in rispett eh, tal-rida ħilsa ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U trid tkun konxu tal-fatt il jekk inkomplu f'din it-triq, fejn għadu najdu li l-pajizi kif għandhom jirriċu sabiex jgħinu l-immigranti, se tkun inti li fl-aħħar mill-aħħar se timbotta l-ċittadini u l-pajizi tal-Unjoni Ewropea barra l-istess Unjoni Ewropea għal xek ikollhom jaċċettaw l modell tiegħek, ikollhom jiddefendu lilhom il-fushom kontra regolamenti tal-Kummissjoni illi qed jiġu sforzati fuq l-Istati Membri. dinja li kbar teddida, mux iktar Unjoni Ewropea, imma aktar nisimaw aktar l-opinjoni ta' ċittadini Ewropej. Eh, okay. Okay, I'm, I'm really enjoying this. Uh... Ja, vera etniħu gost b'dan l-istil tal-Parlamenti nazjonali fakkarni fil-Parlament nazjonali tijaj. Naddos Nicoletta Pawlczuk mill-Rumanija. Nicoletta Pawlczuk, please, from Romania. And of course, interpretation is available for everyone. Should have mentioned it. Okay. Met l-interpretazzjoni disponibla kulħadd jgħid il-President. Grazzi, President. Fazza de... Grazie. Hafna nishtiq prezenta l-posizjoni ta' pajizi il-Romanija immigrazzjoni. Aħna nappoġġaw il-miżuri attwali tal-Unjoni Ewropea għal dak li huwa l-immigrazzjoni u nixtiequ illi min jagħmel talba għall-azil ikun jista' mbagħad jitrasferixxi ruħu u hemm bżonn ikun hemm kooperazzjoni imtejba mal-imsieħba esterni tal-Unjoni Ewropea u fl-istess waqt għandna bżonn ġestixxu b'mod komuni l-immigrazzjoni fuq il-livell Ewropew kif ukoll fuq il-livell dinji aħna bħala Rumanija maħniex mulqutin direttament minn din il-mowġa tal-immigrazzjoni, imma napoġġaw eh, din il-mowġa ta' solidarjetà fuq il livell Ewropea f'sistema futura tal-azil trid tkun tista' tikkonsidra jew forsi timplementa wkoll gradi differenti ta' solidarjetà skont l-istat membru konċernat, skont eh, kemm dan l-istat membru jkun jista' jilqa' l emigranti u kull u kull miżura adottata permezz ta' kunsens hemm bżonn tikkonsidra s-sitwazzjoni ta' kull stat membru. L-azzjonijiet esterni tal-Unjoni Ewropea huma importanti ħafna biex ikonna approċċ globali vis-à-vis l-immigrazzjoni għal-Rumanija soluzzjoni fuq meda twira ta' żmien għall-immigrazzjoni għall-Unjoni Ewropea titlob miżuri kontinwi biex niġġieldu kontra l-immigrazzjoni illegali u il traffiku tal-bnedmin. Fl-istess waqt, bżonn irrasnu daw in-nies milli eh, ħallu e, pajjiżhom e, u kollhom vjaġġi perikolusi tant. Ma bżonn inħarsu in-nies vulnerabli, speċjalment it-tfal taħt l-età, u għanna bżon nejnuhom biex situazzjoni politika fil-pajjiżi ta' oriġini tkun waħda stabbli. Grazzi. Thank you. The next M Grazzi. MP e Limis u għassur Carlos Coelho. Thank you, Chair. I will speak in... Grazzi, għan nitkellem bil-Portugis. Sor Ministru, Komissarju, Enrico Letta, ex prem Ministru, reċentement għal illi illi l-Mare Nostrum mandiċ taddi u si Mare Mortum, ġifiri ma nistawx l-libra ta' nisiru bħrata mewt. Fl-2016 però rajna aktar imwiet fil-Mediterran minn qatt qabel. Tis-sena l-2017 ċalħaqna 1000 persuna li provaw jaqsmu u l-percentaċ ta' numru li nis, ta' nis li mitu kien ġa ola minn dak tas sena l-oħra bel mal-Ministru u l-Kommissjoni li tikonna sistema komuni ta' zili tkun ġenerament Ewropea u komuni u li taħdem kif xira. Din ir-riforma hija bazata fuq l-Aġenzija ġdida Ewropea li xejn kunu ċari. Ma nistawx nibdlu dak li għan issa f'aġenzija, nabżon aġenzija illi Toħnok kriżijiet bħal dawn u tiżgura il-istati membri qed jerfgħu responsabiltajiet tagħhom. Jiena nittama li dan jista' jgħin jikkontribwixxi għal adozzjoni malajr ta' regolament illi eh, iwaqqaf l-Aġenzija. Dawn l-idejat kollha ta' relokazzjoni dan juri b'mod ċar il-problemi marbuta mal kriżi ti membri qed jaħdmu tajjeb oħrajn le. Ma dan kollu, għalfejn sur Ministru taħsbu li relokazzjoni mhux taħdem kif post. Thank you very much. Grazzi ħafna għal Parlamenti Nazzjonali, il sinjura Solar Rodriguez minn Spanja. Eh, Grazie ħafna, President. Eh, onorevoli kollegi, Nixtieq ngħid l-ewwel nett illi l-arħaġa li nistgħu nagħmlu huwa illi il-vitmi in kont kont fodduhom ma' dawk illi jaġixxu ħażin bħal terroristi għax dawn huma ir-rifuġati ta' żewġ pajjiżi u ta' żewġ naħat illi jagħmlu dawn l-atti kriminali għalhekk ma nistgħux nikkriminalizzaw l-immigrant il-barrani din mhijiex ħaġa nistgħu naċċettaw u ma fil-laqa ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea l-aħħar ħaġa li aħna għandna bżonn nisimgħu fejn aħna nixtiequ riformi li jkun hemm il-ħtieġa illi naħdmu biex tassew ikonna politika Ewropea komuni għall-azil. U għandi bżon infakkar li aħna qegħdin naħdmu biex ikonna futur aħjar imma għandna problema ta' situazzjoni attwali u għandna bżon insolvuha. Il-Kummissjoni għamlet l-isforzi tagħha fl-implementazzjoni ta' leġislazzjoni internazzjonali, konvenzjoni ta' eh, Ginevra ta' 1950 u mid-differenza eh, dak li smajt mill-kollega mhuwiex xi ħaġa volontarja, le huwa trattat weda internazzjonali li aħna marbotin magħha bħal-istati membri u l-Unjoni Ewropea u l-Kommissjoni Ewropea għandhom l-obbligi tagħhom li refgħu ir-responsabilità bħala parti mill komunità internazzjonali u l-għadad il-kontest, il-politiki, il-ftehmiet li aħna rbatna er, ruħna magħhom anke għal rilokazzjoni hemm xi ħuqsat li mhumiex qed jerfgħu responsabilità x'mod isfiċitu u ċara kif għadna kienu smajna anke fil-bidu tal-laqgħa tagħna qalu li mhux se jagħmlu hekk u qegħdin joqogħdu lura qegħdin jillimitaw lil Kunsillu l-Unjoni Ewropea. U għalhekk għandna bżonn naħsbu fuq il-futur, iva ma naħsbu naħsbu illum kif aħna se nkunu f'konformità mhux ta' volontà politika imma legalità internazzjonali illi tobbligana għanna bżonn noħorġu b'soluzzjoni għal krisi mhijiex waħda tar-rifuġati, onorevoli membri, kollegi, hija krisi Ewropea, l-ar krisi tal-Unjoni Ewropea u għanna aħna bżonn nirrispondu għax xiklen kuna nagħmlu ħsara kbira. U għal daqstant nitkellmu iva fuq il-futur, fuq il-politiki ta' asil komuni ma u kol nasbu fuq illum kif nistaw nsibu soluzzjoni għas situazzjoni li qegħdin fija, il-kriżi li qegħdin fija. Jina smajt il-kollegi li qalu illi aħna l-koll refuġati għax għada nista u koll naħarbu minn xie gwerra dan u għal spirtu tal-konvenzjoni ta' Ginevra. Grazzi. Okay, thank you. Grazie. Niskuża ruħi timer ma ħatim li xejt il-President ma naħseb l-interventi għak iċċar. Issa timer qed jaħdem Pola Bieler issa mill-Iżvezja. Grazzi President. Huwa pjuttost faċli titkellem dwar kif nistgħu nsolvu l-affarijiet flimkien, imma ma smajtx wisq soluzzjoniet konkreti ta' kif tassew ħansolvu l-problema mill-naħa tagħna, mill-gvern tagħna, Aħna qegħdin nappoġġaw ħafna mir-riformi preżentati imma aħna fil-fatt il-partit tiegħi ma naqblux mal-gvern tagħna fil-pajjiżna l-Iżvezja ħadet ħafna immigranti mhux għax aħna viċin il-Mediterran imma minn trasportazzjoni sekondarja programmi ta' risistemazzjoni. Madonna kollu, ma xorta ma nappoġġawx situazzjoni fejn kollha programm komuni l europa kollha. Jekk irridu tassaw integrazzjoni, l-Istati membri u s-soċjetajiet li suppost qed jospitaw ċittadini ġodda ikunu lesti tassew li jagħmlu dan. Ikunu lesti jaħdmu fuq bażi volontarja. U dan qatt mu se jaħdem jekk nippruvaw nisforzaw l-affarijiet fuq l-Istati membri jaċċetta jaċċettaw refugġati meta dawn huma soċetajt li mhux lesti għal dan. Li rridu nagħmlu li naraw kif nistgħu ngħinu il dawk il-pajjiżi huma qrib. Il-frontieri sabiex ikollhom sistemi fejn ikun jistgħu jaspetaw il-persuni li jasal, ikun hemm kontroll ta' min qed jasal jaraw ux persuni li tassew jixxir ilom ħarsin ħafna migranti miex terroristi vera, ma nafu illi networks ta' terrorizmu jizaw djufijiet fis sistemi tagħna li huma riżultat tal-influssi kbar migratorji. U dawn affarijiet dun nindirizzawhom, dal problemi rridu nindirizzawhom, u dan ma nistgħux nagħmluh fuq kif nisistemaw miġrid persuni, imma naraw kif nindirizzaw il-problema fis-sors tagħha il-pajzi fuq il-frontiera rridu jgħinu il-pajjiżi eh, fuq naħlar ta' frontiera sabiex da' problemi nevitawhom. Grazzi. Kollegi, qed nieħu l-kellima skont kif niżiltu simkom, hemm ħafna jett. U ovvjament il-lista tkompli fit tliet sessjonijiet li jmiss. Unkomplu nimxu bl-ordni li għandna qudiemna. Tanja Fajjon issa l-Parlament Ewropew. Grazzi President, kollegi. Edin hawnhekk illum sabiex niddiskutu u niprovdu l-aqwa soluzzjonijiet possibbli għal persuni li għandhom bżonn il-ħarsin u għal Ewropa li b'mod urġenti għandha bżonn sistema tażil Ewropea u effiċenti. Irridu nifmu x'komplessità hemm wara s-sitwazzjoni preżenti kif ukoll it-tentivi kollha ta' kriminalizzazzjoni ta' dak li għallu l-kollegi l-immigranti u refugġati hija tal-mistija u dan juri kemm aħna dajfa. Rridu nkunu aktar ambizzjużi meta niddiskutu s-sistema tal-azil, ir-risistemazzjoni u r-relokazzjoni li ta' tassew effiċenti u għandna bżonn tweġiba Ewropea. Mhux problema ta' pajjiż wieħed u jekk man nimplementawx dis-sistema nistgħu nitilfu l-proġett tagħna ta' integrazzjoni nitilfu anke żona Schengen. Jiena konvinta li l-ebda pajjiż ma jista' jindirizza l-kriżi ta' migrazzjoni u ta' refuġati waħdu. L-ebda frontiera, l-ebda ħajt ma jista' jagħmel dan. Xtaqt nistaqsi mistaqsija simili bħal dik ta' għana fuq il-minorenni mhux akkumpanjati. Aħna nafu l-istrateġija propju eh, skadit fl-2013 u nixtieq kun naf mill-Presidenza kif ukoll mill-Kummissjoni jekk eddin xtippjanaw miżuri jew pjantazzjoni ta' kuf nindirizzaw il-kwistjoni ta' minorenni mhux akkumpanjati. Għaliex nafu li hemm ħafna każijiet ta' sfruttament, ta' persuni eh, nieqsa, traffikar, etc. U hemm bżonn urġenti. Dan huwa mistaqsijiet li nixtieq nifoka fuqhom bħala rapporter fuq direttiva fuq il-kwalifikazzjonijiet fejn għandni kemm sottomejt rapport fuq dan. U jina naqbel mal-Komissarju Vromopoulos li irridu immorru lura u natu l-ħajja mill-ġdid lil Schengen b'mod sħiħ qed ngħidana għatem kontroll fuq ċertu frontieri, per eżempju bej Slovenja u l-Awstrija, u tweġiba Ewropea hija l-unika soluzzjoni li nistaw nerġaw bekna tuħajja ġija li Issa il-Parlamenti Nazzjonali, Sur Jackman mill-Estonja, jina sen kompli bl-Estonjan, President, grazzi ħafna, meta nitkellmu fuq il-reforma, l-ewwel net nixtieq ngħid illi tkun ħaġa tajba illi il ma jispiċċaw qabel ma wieħed jibda jargumenta ideologikament li tagħmel li kulħadd jista' jirrispetta li xulxin hawnhekk hux vera u nirrispettaw l-opinjonijiet kollha. Anki jekk ma taċċettawhomx ma taqbilx, u għalhekk il-sim ġust tas-sistemi ta' asil smajt ukoll min semma solidarjetà ma min jiddefinixxi dawn it-termini l-Kummissjoni Ewropea illi tajt li l-Parlamenti Nazzjonali l-Stati Membri xini is solidarietà vera u minn fejn tiġi min jiddefinixxi dawn it-termini biex 28 stat membru kun jistaw jifmu kollox fl-istess mod. Issa niġa t-tini punti, meta nitkellmu fuq distribuzzjoni volontarja, l-MP Portugiż tkellem fuq dan il-punt. L-Slovakkja u l-Polonja marru qudiem il-Qorti tal-Ġustizzja u qed jiddeċidu din is-sena biss jekk din is-sistema ta' distribuzzjoni kienx volontarja jew kienet sistema ta' kwoti imposta fuq l-Istati membri u nixtieq infakkarkom il l-Unjoni Ewropea hija mhux stat federali ma' Unjoni ta' Stati Sovrani u dak li qed nara issa huwa l-periklu illi hemm konflitt mal-kostruzzjoni ta' bosta Stati membri. Din is-sistema federali qed timponi ruħa fuq is-sovranità tal-Istati membri għandna bżonn nirrispettaw lill istati membri u l-jett tagħhom illi jiddeċidu huma fuq il-politika ta' migrazzjoni tagħhom. U il raġuni ewlieni ewlenija tal-Brexit għanna bżonn niftakru f'din il-ħaġa ħafna kommissarju ħafna kapijiet tal-Unjoni Ewropea ma jistgħux analizzaw tajjeb ir-raġunijiet li waslu għal-Brexit u dan għandna bżonn nagħmluh. Issa is-Sinjura is signora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 Grazzi ħafna mux qed nisma' sew imma nipprova. Ir-Repubblika Ċeka u l-Gvern ovvjament jappoġġaw l-Eurodac u passi oħrajn li waslu għal sistema effiċenti. Imma għandna bżonn buttaw lura sistema ta' tiswija ta' sim obbligatorju ta' solidarjetà għaliex għandna nirfutaw da kollu għax huwa kontra trattat tal-Lisbona u għalhekk id-dritt primarju tagħna. Esis kollegi, jekk joġbok aqraw it-trattat tal-Lisbona, it-TFEU, l-artiklu 78.3 illi jgħid illi f'każijiet ta' immigrazzjoni huwa possibbli derba biss, derba biss nerpeti ruħi illi nadottaw skont il-stat interessat miżuri adegwati u għalhekk ma nistgħux nadottaw proposti li huma kontra il-leġislazzjoni primarja tagħna. Dannu dina raġuni l-enija rifjut tagħna. kol, l-istituti ta' protezzjoni temporanja ma ġewx użati. Iġifri dan dan il-mod temporanju approvvist ukoll mid-direttiva tal-Kunsil tal-2001 u din il-miżura kieku topera s-sew għal fluss li qegħdin naraw għal dawk li għamlu referenza għal konvenzjoni ta' Ġinevra nixtieq ngħid li studjajt ta' sow din il-konvenzjoni u konsultat ma' ħatoris ta' dinja akademika u l-konvenzjoni ta' Ġinevra qatt ma ġiet adottata meta jkun hemm flussi mowġ ta' immigrazzjoni ta' dan it-tip, imma biss ta' każijiet eh, ta' individwi illi jaslu u titolbu għall-azil. ċir persuni individwali, jekk ġobkom ħarsu naqra lejn din il-Konvenzjoni ta' Ġinevra. Mbagħad hemm ħaġa oħra l-interpretazzjoni tagħna fil-liġi Ewropea mhuwiex possibbli illi nagħmlu appell għal xi ħaġa li mhijiex vera matħa ġohra mannix esperjenza ta' akkoljenza ta' migranti għana għanna l-esperienza għansi eh, ta' dawk li ġo mill-ex Jugoslavja. Jina nġim minn partit illi lest jati akkoljenza l-immigranti, nis illi ta' so et jiexu feriklu irid hemm screening għasla ta' sikurezza imma dawn qed jiġu mod fl-Ewropa li aħna ma nistgħux naċċettaw. Procedure together with family reunification. Kellim li miss. Il Aħna il-kanala għall immigrazzjoni illegali, imma u koll immigrazzjoni ekonomika hemm dawk illi jaħarbu minn nuqqas ta' possibilitajiet u mhux minħabba persekuzzjoni u l-gruppi l-iktar barra li qasmu l mediterrani sena li għaddiet kienu nies mill sotto eh, sahara u mill-Niġerja pereżempju. U ovvjament ir-rata ta' inforzar ukoll hija baxxa ħafna għax m'hemmx dawk il-kontrolli interni illi jipermettu l migranti illi jasru il-pajjiż fejn jixtiequ jmorru joqogħdu. U wkoll il-mekanizmu Dublin mhux qed jiffunzjona so u x'imda itlaqqas jiffunzjona dan jemmina l-kredibilità tas-sistema ta' ażil fajnejn il kontribenti tagħna tħeġġeġ l-immigrazzjoni illegali u tkun għal benefiċċju għal dawk illi ovvjament jagħmlu l-flus minn dawn il-flussi migratorji tiperokola wkoll il żona Schengen u l-futur ta' żona Schengen. Ir-relokazzjoni ta' min qed jitlob l-ażil falla miex soluzzjoni. Dak li għanna bżon namlu huwa li intemmu dan l-asylum shopping din għażla ta' migrazzjoni pala moviment sekundarju. Per esempio, l-Istati membri mhux biss għandhom bżonn ikollhom id-dritt ma l-obbligu illi ma jaċċettawx azil minn nies illi jaslu permezz ta' membru ieħor il-protezzjoni internazzjonali tiġi mitluba biss fl-ewwel pajjiż ta' dħul. Għanna bżonn ta' armonizzazzjoni ta' proċeduri tal-azil u kondizzjonijiet ta' akkoljenza biex innaqsu l-inċentivi li ta' min jinċaqla minn pajjiż għall ieħor. Miżuri pożittivi diġà ttieħdu mill-Kummissjoni. Huwa essenzjali wkoll nenfasizzaw u nżidu r-responsabiltajiet ta' min qed jitlob lażil, per eżempju id-dover li koopera u li jagħti informazzjoni preċiża, data preċiża. Grazzi ħafna. Grazzi, issa l-aħħar round ta' żewġ MPs u MEP Umbat insaqsi l-Komissarju eh, l-Ministru biex jirrispondu biex jwieġbu għal-mistoqsijiet u għal kummenti Is-Sur Frank Trak mis-Slovenja. Grazie ħafna, President. Se nkompli bl-Sloven. Dinja tilet sena illi din u din id-diskussjoni fuq l-immigranti, eccetera, Walek jiena persuna politika imma jiena u koll nalem l-università u ma tantx għandna debattitu għandna pajjiżi bħal l-Italja u oħrajn illi għandhom qudiemhom dan it-tip ta' kwistjoni imma mbagħad il-Greċja, l-Iżvezja, l-Ġermanja dawn huma kollha pajjiżi illi qudiemhom għandhom din is-sitwazzjoni ma ilha magħhom snin twal u jaħdmu sow f'dan il-qasam fejn l-assoċjazzjonijiet huma impenjati ħafna jider il-memx interpretazzjoni lejn l-Inglis, apparentament hemm xi eh, problema teknika. Nibda mill-bidunet jew jew forsi nista' nagħmel taqsir onorevoli. Mela forsi jiena nista' nitkellem Le le l inglis tiegħek tajjeb ħafna tista' titkellem eh, bl-Sloven onorevoli imma forsi tagħmel taqsira tal-bidu u mbagħad tkompli kien hemm problema teknika jispeċini għat il-President. Can I start again? Yeah, okay, thank you. I will have to start from, uh, uh, from the beginning uh, what I say in Slovenian language. Uh... Mela, kif kontet najt bil-Sloven u inkompli bil-Sloven issa? Qegħdin naraw dan id-dibattitu għax minn banda waħda għandna pajjiżi illi ilhom deċenji sħaħ li joffru eh, din l-akkoljenza u jilqaw l sfida pal italja l-Greċa, l-Ġermanja, l-Svezja, dawn huma pajjiżi li għandhom esperjenza bl-immigrazzjoni, għandhom NGOs li jaħdmu sow, għandhom l-esperjenza mat mill-banda l-oħra għandna pajjiżi illi m'għandhomx minn daw il-problemi pajjiżi pereżempju wkoll eh, jadotta mġiba li miex aċċetabli. Aħna nikriminalizzaw din is-sitwazzjoni qed nimpotaw daw in-nies lejn il-kriminalità organizzata dan huwa fatt. U jiena ma narax hawnhekk tassew dibattitu vera, dibattitu veru, diskussjoni vera. U n-nies tal-politika xedin jamlu aħna x'namlu morru fuq Facebook, morru fuq Twitter, nikkritikaw lil kulħadd u nkomplu għaddejjin u ninjoraw il-bqija. Le, naħseb din hija konsekwenza tal-politika tal-Unjoni Ewropea ta' dawn l-aħħar snin. Meta nitkellmu fuq it-terrorizmu, jiena wkoll membru tal-Kumitat Parlamentari illi jagħmel monitoraġġ ta' sistemi ta' intelligence. Aħna qoddimna għanna dezintegrazzjoni ta' sistema u ma nafx jekk issa tassow jekk aħniex se nisfaxxaw jekk ser forsi nsegwu li Trump u neħu l-għajnuna internazzjonali, eccetera, eccetera, forsi hemm bżonn illi nibdew nirreflettu fuq ir-raġunijiet li wasluna għal din is-sitwazzjoni imma mhux kif jagħmel il-lemin u jgħidu illi mħabba l-barbarija u terrorizmu fi pajjiżna le. Xejn minn dan, naħseb illi l-approċċ attwali hija kważi patetika. Għanna bżonn l-ewlu qabel kollox naraw li limuma il-problemi tagħna stess u mbagħad nibdow namlu xi ħaġa. Qegħdin nitkellmu fuq is-solidarjetà. Ilna għaddejjin, imma ma tantx qegħdin naħdmu apparti li inxerdu l-intolleranza. Grazzi ħafna. Issa eh, l-Onorevoli Irola mill-Finlandja. Żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President. Jiena kont naħdem għal 12 sena ma' min jitlob l sir qabel ma' sirt membru parlamentari u indunajt il l-bicċa kbira tan nies li waslu hawnhekk ma kinux refuġati reali għanajdu hekk mhux ta' veru. Kienu ma kienx qed jaħarbu mill-gwerra, pereżempju l-biċċa kbira ta' dawk li jitolbu l-azil qegħdin niffiċċu kwalità imtejba tal-ħajja u aħna qegħdin inħallsu għal dan. Aħna popolazzjoni oriġinali tal-Ewropa, jekk naraw situazzjoni demografika tal balt Nofsani tal-Afrika, nistgħu naraw illi il-ħiliet tagħna, l-kapaċitajiet tagħna illi naċċettaw daw il-flussi migratorji u ta' rilokazzjoni fl-Ewropa mhijiex sostenibbli ma tistax tkompli sejra hekk. L-immigrazzjoni bħal din ma ġibx ġit għalina kif għal xaħat, imma dak li għandna bżonn nagħmlu kollettivament u qsim ta' informazzjoni fuq dawn il-pajjiżi ta' oriġni biex hekk ngħinuhom u n-nies ma ħallux dawn il-pajjiżi ta' oriġni tagħhom u jaqsmu f'vjaġġi tant perikolużi fl-Afrika fil-Band Nofsani għax dawn huma lejjun prinċipali ta' din il-kriżi kif naġixxu issa għedin trasferixxu biss il-problemi għalina u għal oħrajn. Grazzi. Issa għall MEPs Signora Wikstrum unbat il-Signora Ernst għas-sessjoni li mis. Jek taqbel, jekk joġbuk, Onorevoli Wikstrum, unbat il-Kommissarju u l-Ministru. Iva, grazzi ħafna, jiena kontenta li għet ikorna l-skambju mal parlamenti eh, mm, nazzjonali. Jina pala rapporter fuq il-reglament ta' Dublin, nispeċinet eh, najt affarijiet li suppostu ma' ovji. L-għolet li stati membri kollha għandhom son segu li ċitu Ewropej. L-Unjoni Ewropea mhux għala eh, kart fej wieħed jażel biss il-liġi li ikun irid. Issa fuq is-solidarjetà ħafna interventi kienu fuq il-solidarjetà volontarja u insaqsi Għaliex allura dan japplika biss għall-akkoljenza tar-rifuġati, forsi nistgħu napplikaw ukoll dan l-approċċ volontarju, parteċipazzjoni volontarja fuq il-Baġit Ewropew jew kwistjonijiet ambjentali. Għaliex għax dan il-qasam ta' politika hija identifikata u n-nies jistgħu stati membri isom jistgħu jaslu xiridu huma anke l-kontribut għal budget Ewropew, forsi għandna bżonn ikunu liberi wkoll x'namlu bil-flus tal-kontribwenti ma nistgħux inkomplu għaddejjin hekk iktar għandna bżonn solidarjetà, kooperazzjoni fuq kollox mal-politika tal-azil qatt ma trid tkun eċċezzjoni stajna npoġġu flimkien l-Unjoni Monetarja, anki kważi kważi wasanna l-Unjoni tal-Enerġija. Kważi wasanna imma għaliex allura huwa impossibbli kważi illi għal darba darbtejn ikonna assistenza umanitarja eh, u unjoni tal-akkoljenza tal-immigrazzjoni. Suppost din hija ħaġa ovvja, mbagħad nerġgħu niġu lura fl-intervent li se nagħmel u inkun iktar eh, tajba politikament meta nerġa' nitkellem. Grazzi. thank you very much, Cecilia. So now we can... Grazie ħafna, Cecilia. Issa għanna 10 minuti għal komissarju għal ministru. Komissarju, jekk joġbok, l-ewwel intek ma importax. Grazzi, Klod, eh, Jina nista' laħa li xuħud mill-mistoqsijiet iva fakruni fil-ħajja tiegħi meta kont deputat fil-Parlament Nazzjonali tiegħi imma hawnhekk qed nitkelmu fuq il-Parlament Ewropew u nixtieq u nixtieq instaqsi illi illi forsi ma taħsbux biss mill perspettiva nazzjonali kom i vanna bżonn nikkonsidraw dan l-aspett ukoll maħna edin hawnhekk għal skop ieħor. Aħna qegħdin hawnhekk biex namlu sintesi, speċi la sintesi ta' idejat, insibu kompromess biex naraw bħala Unjoni nistgħu nindirizzaw din il-kwistjoni. U dan huwa d-dover tagħna bħala Kummissjoni, id-dover ukoll tal-Parlament Ewropew Il-Parlament Ewropew appoġġa ħafna l-politiki tagħmel bidu net nifakalkom meta e, meta wasla din il-kriżi ma konniex lesti. Stati membri u l-Unjoni Ewropea imma mhux hekk issa eh, wara kollox avanzajna sow nistgħu nagħmlu ferm iktar li kieku nkunu nistgħu nimxu qudiem mod maqut, unifikat, rispett għal eh, prinċipji bażiċi ta' solidarjetà Iva solidarjetà ma nistawx intuwa jew tiġi mitluba ek bħala għażla jekk taraw id nazjonali ta'kom taraw illi terminu solidarjetà għandu l-istess tifsira stess sinifikat fil-lingwi kollha. Ma nisser eh, niventaw terminu kelma oħra u solidarjetà wkoll insibuha fit-test fondatur ta' trattati. U għalhekk nibta billi nagħmel kumment politiku il-kollega Pollak akkuża l-istituzzjonijiet Ewropej u Kommissjoni Ewropea illi aħna ma nirrispettawx iċ-ċittadini Ewropej. Din hija eh, kelma responsabbli għall-aħħar. Aħna qegħdin hawnhekk qed niddefendu qegħdin eh, rigwardjani ta' trattati għalhekk intkom eh, tagħna tajtuna din ħatra bħala kummissarju jew bħala membri eletti tal-Parlament Ewropew u għalhekk ta' ċittadini tagħna tiġi riflessa f'rispett rispett tal-drittijiet fondamentali tagħhom, deċiżjoni tagħhom. Anki jekk ma kinux dawk illi deċidow snin ilu għal pajjiżi tagħhom illi jibsiru parti mill-familja Ewropea u għalhekk rispett għad demokrazija għas-slim għal koesjoni soċjali u għas stabilta imma biex inkunu nistaw naslu għalek għanna bżon eh, tweġibiet komuni. Dik kienet it-talba mill-bidunet. Aħna l-koll bilna li nindirizzaw dan. Intom battulna messaġġ, aħna tajna tweġiba l-problema Ewropea. Dak u dak li aħna provajna nagħmlu ma waħedna ma nistgħux naslu illa għaliex il-responsabilità għandik li l-implementazzjoni hija fuq spallejn l-Istati membri. Għalhekk, l-kol flimkien kien istituzzjonijiet Ewropej, gvernijiet nazzjonali u anka partiti politiċi. Jekk hemm xi ħaġa illi ma tirrispettax li ċittadini u ma dawk l populisti u nazzjonalisti għax dawn iffixklu l-valuri Ewropej għandhom għan warajhom wara l-mod ta' kif jippruvaw ifixklu l-proġett Ewropew ma kifet, għalhekk qegħdin hawnhekk. U din l-attitudni hija il-prova illi hemm nuqqas ta' rispett lejn ċittadini Ewropej. Saqsejtuni mistoqsijiet konkreti eżiz kollegi dwar il-suġġetti li ġabna hawnhekk illum. Ħanibda billi inwieġeb kummenti mill-Parlamenti Nazzjonali ma nħaltux it-terrorizmu mal-migrazzjoni kien hemm biss każ wieħed fil-Ġermanja fejn minn wetta attak kienet persuna illi qasmet frontiera b'mod illegali. L-oħrajn kif diġa kienu terroristi illi trabbew fl-Ewropa. Dik il-mistoqsija li rridu nwieġbu hawnhekk. Dawn huma t tfal subienu u bniet ta' min ġi fl-Unjoni Ewropea 30 sena ilu. Lantan għandu jkolli niġildu f'kontra radikalizzazzjoni. Dan u anka marbut ma' kwistjonijiet ta' politika interna hija xi ħaġa verament diffiċli biex wieħed jindirizza għalfejn minħabba il-ħsieb illi min jiġi hawnhekk bħala migrant jaf ikun potenzjalment terrorist. Dik ħaġa li rridu inneħħuha minn moħħna. Dak, l-antan għandu jkun li u ambjent tajjeb għal min għandu dritt jiġu fl-Unjoni Ewropea, għandu dritt tal-protezzjoni. Pero, irridu jirrispettaw ir-regoli tagħna bħalissa wieħed punt 1.2 miljun persuna li daħlu mill-frontiera qed tagħmlu ħafna xogħol intom għandna l-aġenzija li tħoħsib il-frontieri esterni anke l-hotspots palissa qed jaħdmu. Kull minn qed jiġi fl-Unjoni Ewropea jaqsam il-frontiera esterna qed naħdulhom il-marki ta' swab qed jiġu identifikati naħdulhom id-dejta ma kifet l-implementazzjoni hija f'idejn l-awtoritajiet nazzjonali. Is-sigurtà anke l-assistenza lir refuġati dawn imorru flimkien ma tistax tisseparhom li inti tneħħihom mill-ġestjoni tal-migrazzjoni hija problema. Ma tistax tieħu ħsieb ħaġa mingħajr ma mingħajr ma tieħu ħsieb anke s-sigurtà. Il-protezzjoni tal-frontieri esterni, ġestjoni tal-frontieri esterni. Aħna saħħaħna il-kontrolli fuq Tista' tajt li issa għandek identifikazzjoni mija tal-persuni kollha li jaqsmu l-frontiera. Punt ieħor huwa dwar illi l-Unjoni Ewropea qed toħloq dawn l-obligi ġodda b'dan il-ftajim le mhux il-każ il-Komissjoni tajjeb tkunu tafu tagħmel il-proposti, proposti biex isiru ċertu riformi. Ħalli niblu regoli fuq l-azil. U mbagħad fidejn l-istati membri jiddeċidu. Flimkien issa, flimkien mal-Parlament Ewropew. U dak f'dak l-istadju wasanna issa. Gomez semmejt il-kwistjoni dwar il-persuni mhux akkumpanjati jiena semmejt dwar xaġa dwar dan aktar kmieni. Il-proposta issaħħaħ il-garanziji proċedurali li hemm għad dispożizzjoni ta' dawn il-persuni vulnerabbli mhux akkumpanjati. Għalina, l-iktar ħaġa importanti huma l-interessi ta' dawn it-tfal li jisir analizi maġla dawk isiru biss f'każ ta' persuni mhux akkumpanjati mod limitatu f'ċirkostanzi li jkunu purament ġustifikati. Il-proposta tagħna li tikkonċerna il-kondizzjoni tal-akkoljenza għandha lan li tiġġieled kontra il-movimenti sekundarji u tassigura konverġenza bejn is-sistemi nazzjonali Sintendi, kifet anka fil-bidu, dan huwa wieħed mill-għanijiet tagħna jiena naqbel ħafna ma' Sinjura Vejon, iva naqbel. Anka f'sessjonijiet oħrajn tal-Parlament Ewropew Eddan għanna għandna bżonn inkunu aktar ambizzjużi, naqbel, għal minu taħt l-età, għal min mhuwiex akkumpanjat. F'Novembru kellna diskussjoni tajba ħafna, ħallit frott tajjeb, anka f'Malta Inti kont hemmhekk, kont preżenti. Qed naħdmu fuq segwitu ta' dawn il-konferenzi kollha biex nidentifikaw x'nistgħu nagħmlu ħalli l-istati membri jkunu jistgħu jimmaniġġew b'mod aħjar l-influssi li dejjem qed jiżdiedu ta' dawn il-migranti li jkunu taħt l-età. Riallokazzjoni. Jiena mhux ħanoqgħod naħbi diżappunti għaj sena ilu kellna għan li konna riallokazzjoni ta' 160.000 eh, persuna. Ma tantx ksibna riżultati. Però l-istati membri riċenti batu ħafna eh, sinjali pozittivi. U ma l-istati membri illi iridu jimplementaw din ma ifakkarkom illi fl-Lussemburgu sena ilu kienu l-istati membri ħadu din id-deċiżjoni. Għalhekk, issa huwa fidejn l-istati membri kollha li jimplementaw. Immigranti kollha li għandhom dritt li jiġu rialokati mill-Greċja u l-Italja għandhom jiġu rialokati sa settembru. U fl-aħħar ta' settembru għanna mbagħad namlu valutazzjoni biex naraw min irrispetta dan bħala stati membri, min kien konformi. Rappresentant mill-Parlament ċek eh, tkellem dwar il-protezzjoni temporanja, aħna ma proponejniex nil implementaw din il għalix għanna influssi imħaltin ta' persuni li tfittxu l-azil mod ġenwin u dawk li huma regolari. L-approċ tagħna u illi kif jaslu tagħmel l-analiżi u toffri protezzjoni lil minu ġenwin, l minu vera rifuġat. U dak hu x-xogħol prinċipali tal-hotspots dawk illi jaqsmu l-maġġoranza, jaqsmu l-frontiera, tafu illi ħafna minnhom huma rifuġati politiċi. Hemm minnhom illi huma rifuġati politiċi mhux il-maġġoranza ovvjament, il-maġġoranza jkunu eh, migranti irregolari min kunet qed jaħrab minn sitwazzjonijiet politiċi huma każijiet aktar ġenwini. Naħseb illi ma wasalniex sa fejn għandna naslu, però xorta waħda wasilna il-bot ħafna, però l-istati membri kollha għandhom jirrealizzaw illi huwa wkoll obbligu tagħhom illi naslu. Huwa faċli wieħed jikkritika Brussell. Però kulħadd jgħid Brussell. Aħna l-koll parti minn din is-sistema Ewropea Din il-loba li noqogħdu nagħtu t-tort il xuxin b'mod partikolari mill-partiti politiċi fl-Istati Membri għandha tieqaf mill-ewwel jew ħanimxu l-kol f'daqqa flimkien, jew inkella se nkunu kollha responsabbli fil-ġejjini kieku dan il-proġett Ewropew wieħed joqgħod ifixklu sakemm eventwalment ifalli. Il-ħan tagħna huwa li nħarsu l-prinċipji, l-valuri, manka il-politiki illi aħna fassalna flimkien biex nindirizzaw dan il-fenomenu. kemm hawn min jgħid illi u l-kriżi ekonomika li se tfixkel il-proġett Ewropew jiena personalment naħseb li hija aktar il-kriżi tal-migrazzjoni għaliex li hija marbuta direttament mal-prinċipju u l-valuri illi eh, hija l-bażi tal-ħolma Ewropea tal-proġett Ewropew. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna, Komissarju. Naħseb li għaddejt messaġġ f'saħħtu ħafna ningrazzjak tal-li indirizzajt il-kwistjonijiet kollha li semmew il-kollegi. Ma tantx għandna ħin. Carmelo, il xogħol tiegħek issa u titkellimx fit-tul jekk jogħġbok imma tagħmel l-aħħar kummenti fisem il-Presidenza. Grazzi ħafna. Ħan nipprova nasar il-kummenti tiegħi jiena mela. Jiena naħseb li l-istati membri għandhom jaġettaw illi immigrazzjoni hija sfida għall-istati membri kollha f'daqqa. Jiena kont qed nieħu din l-impressjoni illi fl-aħħar ftit xhur u snin konna għaddejna minn din il-fażi. Ma qed ninota li jataw xi dubji fuq dak li huwa evidenti, rridu naqblu. Jien kont qed naħseb li għalhekk għandna dak il-ftehim dwar l-immigrazzjoni istati membri kollha għandhom jirrispettaw l-obbligu illi jaffrontaw din l-sfida. Ma tistax toqgħod tażel x'għandek tagħmel għala kart minn xi menju għal xiex ħatkun responsabbli għal xiex mhux ħatkun, rridu nimxu fl-imkien, dan huwa fundamentali biex niġġestjonaw b'mod tajjeb il-migrazzjoni kemm internament imma anke esternament. Jiena naħseb illi llum smajna l-idejat u perspettivi kollha differenti għet jista' jisma' u dan huwa sintomatiku ta' diffikultajiet li qed nisimgħu u fih dan il-kunsill. Kien hawn min forsi żid naqra kulur fil-kummenti u il-kummissarju wieġeb tajjeb ħafna għal dawn il-kummenti. Imma dawn huma d-diffikultajiet tagħna u għalhekk jiena fil-diskors tal-bidu tiegħi għamilt dan l-appell. Mhux biss lilna eh, bħalla l-Presidenza tal-Kunsil tal-Unjoni biex namlu da kollu li nistaw biex naslu imma anka għamilt appell illi il-kizba suċess ma kizba ta' riżultati ma tiddependix fuqna biss bħala Presidenza ma tiddependi fuq kulħadd. Is-solidarjetà hija kelma importantissima, però wieħed irid jipprattika s-solidarjetà. Is-solidarjetà ma tistax tażel sa fejn ħatkun solidari. Wieħed irid anka jaqbel illi ħajuri solidarjetà 100% ma nżidx aġġettivi għal din il-kelma. Solidarjetà u daqshekk u trid turja b'mod konġunt. Kif ħanaċċettaw illi din tkun abbażi volontarja jekk qed ngħidu li rridu kollha kemm aħna nkunu solidari. Aw min qal rridu nkunu ambizzjużi, jeħe, forsi vera, però l-mistoqsija tiegħi kif tista' tkun aktar ambizzjuż jekk dak li qed jiġi preżentat lilna issa laqas se jirnexxinna naslu għal kompromess fuqu aħseb u wara kif ħajjirna xilek tasal għal kunsens jekk ħanżidu il-livell ta' ambizzjoni fil-proposti tagħna jina naqbel mal-Kummissarju meta qal li persuni mhux akkumpanjati li kunu taħt l-età u anka dawk li kollhom ħtiġijiet speċjali. Dan kien anka komment tal-Sinjura Gomez u jiena nixtieq inserħilha moħħna li u l kulħadd li l-Presidenza tikkonsidrom daw bħala il-partit l-aktar importanti daw nsibuhom ferba mill-proposti li għedin jiġu diskussi. Ġifiri, serraħ moħħok li din hija priorità tal-presidenza. Il-persuni li huma vulnerabli, tfal vulnerabli mhux akkumpanjati u hemm punti oħrajn rigward dan is-suġġett, serraħ moħħok li aħna se nkomplu naħdmu anka biex ikollna standardizzazzjoni tal- ċertu prattiċi ta' kif wieħed jieħu ħsieb dawn il-persuni, tal-kura li tingħata dawn il-persuni mhux akkumpanjati. Dwar il-mekkaniżmu ta' rialokazzjoni jiena naħseb illi Hemm min ħares lejna, fis-sens illi għal dik li għal kredibilità tagħna. Meta niddeċidu xi ħaġa ħan implementawha fl-2015 konna qbilna fir riolokazzjoni F'sentejn qed naħan rialokaw 160,000, rialokajna 12,000 ftit iktar. Aħna konna deċidejna bħala Unjoni Ewropea għalhekk huwa fidejn kull stat membru illi jizom il-wedit illi jkun għamel. Dan ġara fl-2015 kienu saru ċerta wedit. Aħna bħala presidenza anka l-Kommissjoni tista' tfakkar nistgħu nfakru lil dawk illi ħadu daw il-wedid biex jirrispettaw il-wedid tagħhom li jagħmlu riallokazzjoni ta' dawn il-persuni mill-Greċja u mill-Italja biex jaġlu ħalli jirrispettaw il-wedid tagħhom. Il-movimenti sekundarji tema wkoll qed tiġi diskussa li qed tingħata dejjem aktar importanza biex innaqsu l-possibilità li jkollna movimenti sekundarji Din hija xi ħaġa għall darbuħra li nsibuha f'bosta proposti tal-Presidenza. Ippermettin e nikkonkludi ċer dwar l isfidi li qed naffrontaw li mhumiex ftit huma ħafna il-pajjiżi tal-oriġini, il-pajjiżi ta' transitu, Sinjura Gomez semmet anka l-Libja. Il-Libja qed tingħata importanza kbira inatat importanza fil-summit informali li fit-tlieta ta' frari li seħħ f'Malta. Emmek kien hemm dikjerazzjoni mill-Prim Ministru u l-Presidenti tagħna dwar il-Libja u l-istatistika turi jekk qed jara 2016 mija 81,000 mill-migranti jiġu mill-Libja. Ġifiri, Ġifiri, il-Libja hija huwa pajjiż li wieħed irid jagħmel minn kollox biex jerġa' jkun pajjiż jiffunzjona tajjeb, rridu nħarsu l-frontieri esterni tagħna, rajna li kien hemm xi titjib fil-protezzjoni tal-frontiera esterna, imma bl-istess mod rridu nagħtu attenzjoni lill aspetti interni tal-migrazzjoni U naħseb illi xi drabi hemmhekk infallu u riallokazzjoni tista' tkun parti minn daw il-fatturi ta' protezzjoni interna u xi fatturi oħrajn li aħna din infallu fihom dik li l-implementazzjoni. Solidarjetà, ir-riforma ta' Dublinu, daw dak huwa is-suġġett kruċali l-aktar importanti li għandna niddiskutu mux ħatkun diskussjoni faċli. din diskussjoni li għanna l-lum u koll miex faċli. Fjannar ta' din is-sena kellna xi bilaterals mal-istati membri biex nkunu speċifiċi ma' kulħadd. Ħalli jintejbu wkoll it-test tal-presidenza Slovakka li kienu ħejju matul il-presidenza tagħhom. Il-Slovakki kienu ħejju matul il-presidenza tagħhom ma nidħolx fi dettal, pero din hija waħda mill-kwistjonijiet li aħna flimkien għandna nindirizzaw u nittamaw li sa tmim tal-Presidenza tagħna naslu għal kompromess grazzi ħafna. Naf li qassajt il-kummenti tiegħek imma naħseb li wieħed tajjeb jgħid li Malta femet minn dejjem xi ġifieri l-kelma solidarjetà kelma prezzjuża ħafna li kom tistaw titkellmu ħafna dwarha. Mela, għan sessjoni li miz dwar il-distribuzzjoni u Dublinu. Nirringrazzja l-kulħadd tal-kummenti. Hemm dibattitu tajjeb ħafna fil-Kumitat Libe. Il-MEPs hawnhekk tal-Kumitat tagħna huma lesti draw li kunem dawn il-dibattiti miftuħin u onesti. U importanti anka li jintom tkunu onesti ħalli nkunu naraw il-realtà fl-istati membri xini, dak l-spirtu, dak l-spirtu. Nitlob issa l-Sinjura Cecilia Wickstrom li hija responsabbli minn dan id-dossier tal ta' Dublin biex tiġi hawnhekk ħati presedi. Xogħli bes fida dan Nitlobkom tibqaw hawnhekk għal din is-sessjoni li hija sessjoni verament importanti. colleagues, will be starting right away. Kollegi, għan ibdew minn nuffiħ, jekk ġobkom til-largaw Dear colleagues, please be seated so that we can start our second session of today. Kħiġabkom hudu bħoskom għallin komplu bis-sessjoni tagħna. Listening room. Hemm eh, kamra ta' smih minn perspettiva teknika nixtieq ninformakom dwara propju f'din il-binja aj 31 ASP 31G1 għal dawk li forsi ma sabux posta unġew, pero inkomplu għalija wa pjaċir li nil-qatant eh, foskom għal eh, komitat eh, għal-laqa tal-komitat fuq ir-riforma tal-politika komuni tal-azil. Kif il kol nafu, revizjoni tal ta' Dublin hija kizba kbira tal-riforma u huwa gossu pjaċir tagħna li nitħattu mal-membri tal-Parlamenti Nazzjonali bilan illi d-darba ikonna sistema li taħdem Ma ninsewx li ma tantxinna illi spiċċajna il-riforma formali kien biss fl-2015. Għal daqstant di darba hemm bżonn illi jirnexxina. U hemm bżonn li konna xi ħaġa kandiddu ma' żmien għaliex l-avvenimenti tal-2015 definitivament u rew il-regolament ta' Dublin hemm bżonn li eh, tiġi rranġata għalfejn għaliex ikkollassat kompletament. Li għandna bżonn nagħmlu issa u li nikkonsidraw anka dak li semma minn diversi persuni fis-sessjoni ta' qabel ġifiri li nsaħħu il-fiduċja ta' ċittadini Ewropej fis-sistema ta' żil sabiex insaħħu anka il-fiduċja ta' dawk li qed japplikaw u anka sabiex ingawdu u naħdmu fuq il-fiduċja mill istimembri kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-proċeduri bżonn ikunu eh, veloċi, bażati fuq responsabilitajiet komuni u regoli rridu jkunu ċari għal kulħadd sabiex ikun jistgħu jiġu implementati u rispettati. U kif ġa qed fil-sqarija ta' spjegazzjoni tiegħi fuq ir-rapport fuq il-reviżjoni ta' Dublin l-Unjoni Ewropea llum tinsab tal-li toroq Sabiex ta' sew jirnexxinna, u mux għal darboħra jkonna ftejim anzi biex jkonna ftejim interistituzzjonali mżon ninvestu fil-kreativita biex mistawx nkomplu eh, naħdmu b'kompromessi dajfa u responsabiltajiet ad hoc għal situazzjoni ta' krizi. Fil-ġejjini, irridu nwaqfu dan darba dejjem, ipprovajni dan u fallejna memx għalfejn semmi dak li semma minn diversi foskom, diġa aktar kmini dal-ħodu, fuq ir-risistemazzjoni ta' 160.000 persuna mill-Italja u l-Greċja. Dan mhux suċċess kbir, imma dan kien din kienet weġiba tħok. stand id darba rridu nirnexxu minn bidunet. Nistenna bil ħel għal kontribuzzjoni tagħkom fuq kif is-sistema ta' Dublin għandha Eh, twassal riżultati pożittivi kif tippermetti nidentifikaw il-tweġibiet tal-Istati membri fl-eżaminar ta' applikazzjoni tal-ħarsien internazzjonali u niproċedu aċċess għal proċedura effiċenti għall-applikanti wkoll. Min barra dan għandha tinkludi wkoll sistema permanenti tal relokazzjoni sabiex nippermettu l-Istati membri kollha li jwieġbu għal sitwazzjoni ta' kriżi. Fl-abbozz tiegħi issibu l-proposta tiegħi Kif nistaw niksbuħ dan għal daqstant? Pero ninsabu fil-bidunet tal-proċess f'dan l-istadju u kollegi mill-gruppi kollha ta' dil kamra issa se jkollhom xi ftit tal-ħin sabiex irresqu l-emendi tagħhom għat-test tiegħi. L-interventi tagħkom tal-lum ovvjament nilqawhom u jalla jigwidawna wkoll possibilment fil-ġejjini tal-proċess. Jina konvinta illi nistaw nwieġbu għal din l-sfida messa kooperazzjoni msaħħa wasal iż-żmien għalina l-koll illi noħorġu mill-ken tagħna u kull situazzjoni diffiċli nħarsu lejha bħala situazzjoni fejn l-Istati Membri kollha jridu jieħdu ir-responsabilità jirfaw responsabilità dibattitu nixtieq infakkarkom illi nfakkarkom dak għal-President Morajx id-dibattitu se jkun ibbażatek. Jiena tingħata l-kelma lil żewġ membri ta' Parlamenti Nazzjonali u membru wieħed tal-Parlament Ewropew sakemm il-lista ta' kellima tispiċċa. Membri li jixtiequ jintervjenu jistaw jagħmlu dan, indikawna li tridu tagħmlu dan u jekk ġobkom imlew il-formula u għadwa l-uxxira li trasferewom daw l-inna fuq il-podium. Il-lista ta' kellima tinħolloq fuq abbażi ta' dawn il-formuli. Skont kif nirċevuhom. MPs jistgħu jitolbu l intervjenu billi jagħmlu sinjali lili kif nagħmlu s-soltu. U skont il-numru ta' partiċipanti li du jintervjenu jista' jkun meħtieġ illi nillimita il-ħin għal-kelma sabiex kulħadd fuq il-lista ikun jista' jipparteċipa. Se tkun tista' titkellmu għal żewġ minuti, imma din ħaġa li nitkellmu fuq aktar qudiem. Qabel niftu diskussjoni, onorata naqbel ma'kom ftit mill-informazzjoni li ksit meta kont qed nħejji r-rapport tiegħi. L-ewwel se nagħti l-kelma lil Sofi Maġenis head of policy u l-unità ta' appoġġ lokali fl-uffiċċju u tal-Komissarju Għoli ta' ġnus Maquda rifugġati hawnhekk fi Brussell. Il-kontribuzzjoni tagħha se tiżgura fuq aċċess għall azin u distribuzzjoni ċirqa fl-Unjoni Ewropea li nifbnu mill-ġdid il-fiduċa permezz ta' ġestjoni aħjar partnership u solidarjetà. Waraja, se jkollna l-intervent ta' tafni buttajjeb, ok, se titkellem dwar l-użu ta' sistema automatizzata għal rekolazzjoni f'każ ta' kriżi. Le, issa qed nara li ħapos ta' xaħat ieħor hija Chris Pollitz, il-ħabiba tiegħi fil-fatt. U nistena bil-ħerqa għal kontribuzzjoni tiegħek. Imma nibdew bis-Sinjura Maganis għal 10 minuti. Thank you very much, uh, Ms. Fickstrom, for that introduction. Sì, Signora President, għal l-introduzzjoni nir-ingrazzja l-Parlament Ewropew, Parlament Nazzjonali prezenti l-lum, għall-istedina tiegħi tagħkom li nipparteċipaw nek diskussjoni aħna para UNHCR fuq it tiret riforma tas-sistema komuna l ażil Il-Parlament Ewropew f'til kwistjoni mexxi minn Sinjura Wikstrom Minn dejjem kien fuq dimnet sabiex sejja għal iktar solidarjetà fis-sistema komuni tal-azil u fis-sistema ta' Dublin mod partikolari u se jkompli jaqdi rwol ċentrali fin-negozjati li jmiss aħna nistennew bil-ħerqa li nkomplu eh, naħdmu magħkom u ma' Sinjura Wikstrom. Parlamenti nazzjonali u koll għandhom rol importanti xjaqdu sabiex meċru il-pozizjoni nazzjonali fi diskussjoni prezenti u nizguraw implementazzjoni kxirqa fuq livell nazzjonali, implementazzjoni tal-liġi Ewropea, xaġa li għanna ħafna bżonna. Tajjeb naraw fi diskussjoni tal-lum li qed nifukaw fuq il-sistema interna tal-azil fl-Unjoni Ewropea ħafna drabi fi diskors prezenti nifukaw fuq l-aspetti esterni aspetti esterni tal-ġestjoni, ta' migrazzjoni, jew kwistjonijiet ta' ħarsin. U drabi ma nifukawx bizzejiet fuq li nirranġaw is-sistema fl-Unjoni Ewropea, ġifiri nieħdu kost naraw dan l fukar ġdid fid-diskussjoni tal-lum. Fil-kummenti ostra tiegħi ser nitkellem fuq il-proposti tal-UNHCR sabiex nibnu mill-ġdid il-fiduċa permezz ta' ġestjoni aħjar, partnership u solidarjetà. Dawn huma proposti il komissarju kummissarju Olja Rifuġati vara fi Brussell Deċembru li għadda huma disponibbli online. Jistabilixxu il-proposti tagħna għall-Ewropa u l-kummenti tiegħi huma wkoll ibbażati fuq l-osservazzjonijiet tan-nuqqasijiet tas-sistema preżenti ta' Dublin u dawn huma stabiliti fi studju illi wettaqna fuq il-ħidma tal-regolament Dublin 3 Nasib il-kulħadd konxu li hemm problemi serji fl-implementazzjoni tal-regolament ta' Dublin. Jina mussen fetta u fuq statistika ma nasib li importanti ninnutaw li fl-2015 13.348 persuna ġew trasferiti taħt il-regolament ta' Dublin, 10% tal-talbit kollha. Ġrin nistgħu naraw li għandna sistema fejn stati membri tibatu talbit il-xurxin imma 10% biss tal-persuni ma suġġetti għal dawn talbiet jiġu trasferiti rajna u kol fil 2015 li kena numru għolja ta' l-użu ta' klawzula ta' sovranità li stat membru jiddeċidi li ħares l-inkas ta' persuna tfittex la' u da' minħabba l-approċċa Ġermanja fl-2016. Ma dan kollu rajna li iktar minn 16,600 persuna tfittxu l-azil setaw jibqaw fil-pajis fej kienu sabiex jiġu proċessati hemmhekk u ma jiġux trasferiti mill-eżerċizzju ta' klawzola ta' sovranità mill-Istati Membri. Din hija xi ħaġa li fil-preżent il-proposta qed ipprova tneħħid il-possibilità u nasib ħaġa li għandha tibqa' fuq ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi tagħna, ir-rakkomandazzjonijiet tagħna, għandhom il-għan illi nibnu sistema Ewropea li taħdem għal refugġati u għall individwi tal-Unjoni grazzi għal kooperazzjoni u l-element komuni fil-proposti tagħna hija solidarjetà u li nitalmu mill-lezzjonijiet tal-2015. Il-proposti tagħna huma organizzati f'erboqs ta' priorità Unjoni Ewropea impenjata li l ilmi minn tagħha sabiex tgħin tassisti anka grazzi għal toroq legali, rridu naraw l-Unjoni Ewropea aktar involuta sabiex tappoġġa pajjiżi terzi, manka tappoġġa eh, toroq legali, dawk umanitarji u ta' sistemazzjoni mill-ġdid. Unjoni Ewropea li resta twieġeb għal waslit fil ġejjieni rridu naħdmu aktar fuq il-pjanijiet eh, ta' emerġenza. Unjoni Ewropea li tħares permessa sistema b'saħħitha li tiżgura ċis tat-territorju, u dinja proposta li ħanifuka fuqha, u raba' Unjoni Ewropea li tintegra refuġġati fil-komunitajiet tagħha. Issa l-fini ta' diskussjoni tal-lum se nifoka fuq tielet proposta. Il-proposta bażata fuq li nibnu solidarjetà f'sistema tal-azil ġestita tajjeb. L-ewwel punt hemm bżonn nistabilixxu sistema ta' reġistrazzjoni komuni sabiex niżguraw daw kollha li jaslu jkunu reġistrati u li naduhom il-proċess xira u dawk li għandhom dritt għal-ħarsin, intu għom ħarsin malajr. Dan jgħin nibnu l-fiduċa fil-sistema kem ta' ċittadini Ewropej u refuġati. ħaġa li marret lura minħabba dawn eh, l luf ta' nis jċqalqu fl ewropa minn screening. Smajna l-kommissarju jitkellem fuq il-teħid ta' markita swaba fil-hotspot, u rajna progress termini ta' dan l-approċ. Ma dan kollu sa' jessa ma' nix eh, sistema komuni ta' reġistrazzjoni fl-Unjoni Ewropea li ħaġa hija bżonn juża ħafna. Fil-waqt li nibnu fuq uħut mill proposti il resqet il-Kommissjoni, issuġġerejna u wkoll approċ differenti meta niġu riforma tal-Regolament ta' Dublin li għanna fol-mejda bħalissa hija l-introduzzjoni ta' proċeduri ta' massibilità obbligatorji imexxija mill-Stati membri kollha sabiex nevalwaw jekk persuna twittex l-azil ix eh, ammissibbli għal kas taħħa li jiġu proċessat mal-wasla. Rajna deċiżjonijiet maħuda manka mill-Parlament ma din kienet proposta mill-Kommissjoni. Fl-opinjoni tagħna, persuni li qed jaslu fl-Unjoni Ewropea għandhom e, jitħallew jitlu fit-territorju u għandhom e, il-kazit taħħom għandhom analizzati skont il-mertu, prezentajna progress għal proċedura ċelerata fil-punt ta' wasla bl-assistenza ta' Aġenziji Ewropej sabiex dan jaħdem kif suppost. Et naraw li l-użu ta' proċeduri ta' inammissibilità fejn refuġati jintbatu l-ura li l l-pajis ta' zil u ma' komplikati ħafna ma' metodi komplikati u jitolbu għazil eh, fil-pajzi ġirin tal-Unjoni. Aħna niproponu li dawn is-sistemi f'pajzi terzi irridu nsaħħuhom għanna nifoka fuq dan u f-sadan it tank l-Unjoni Ewropea trid tkompli tirċievi u tipproċessa każijiet ta' persuni qed ifittxu l-asil taħt il-proċeduri aċċellerati li jiżguraw aċċess għall ħarsin u għal dawk li m'għandhom bżonn ħarsin u li m'għandhomx raġun għalfejn għandhom jibqgħu sistema volontarja ta' ritorn u għajnuna lej il-proċess ta' ritorn irdu l-sistema taħdem tajjeb f'termini ta' ammissjoni ta' dawk li jixir ilhom il-ħarsin u ritorn ta' dawk li ma jistoq ilhomx nixtiequ naraw li dawn jaħdmu jitfit. It-tielet għamilna suġġerimenti prattiċi għal mekanizmu ta' redistribuzzjoni għal pajjiżi taħt pressjoni u li l-lokazzjoni ta' dum kif suppost. Dal-għodu smajna fuq diffikultajiet marruta ma' l-location u riżultati ħzina. lejn il-mira ta' 160.000 persuna t-fiċu l-azil għamilna rakkomandazzjoni ta' kif tasta taħdem il-lokazzjoni għanna bżon impen aktar għawe mill-Stati membri, għanna bżon kooperazzjoni aħjar mill-Aġenzija kollha li għahmu flimkien u s-suġġerimenti li nares u aħna lilkom il-koll u l-iskadenz li l-iskadenza għad l-iskema qed joqrob settembru għana nissuġġerixxu illi issa nħarsu lejn il-ġejjin jekk il-160,000 ma jiġux rilokati minn ġdid fil-iskadenza ser namlu sabiex inkomplu naħdmu fuq il-programm sabiex in-nies tuża dil-faċilità. Barra minn hekk rridu niżguraw illi l-għaqda tal-familja tkun priorità taħt il-proposta li għandna fil-mejta bħalissa għal riforma ta' Dublin, stati membri jam jirresqu proċess ta' invizibilità qabel ma jiverifikaw jekk persuna x'intitola ta' tinaqat ma' familja taħt l-Unjoni Ewropea. Anka s-sistema preżenti fis-qarija Unjoni Ewropea Turkija l-laqda familjari hija raġuni għal persuni li teslu fil-Greċja sabiex jibqgħu Ġveri proposta ħat neħi anka din dal-punt ek importanti. Aħna nemnu illi l-unifikazzjoni tal-familji u proċessi f'dan ir-rigward għandhom ikunu ta' priorità għal-ġejjieni u anka s-sistema ta' Dublin preżenti li se tkompli taħdem sa meta tidħol fis-seħ is-sistema ġrida. Fil-waqt li d-dejta li 2015 mhux disponibbli fl-2014 kienet kena 0.3% biss ta' tarbit ta' Dublin ibbażata fuq raġunijiet ta' familja ġifieri fejt minn 60 persuna li kienu soġġetta għal proċedura ta' riunifikazzjoni tal-familji. Rridu nagħmlu aktar sabiex naqdu fl-imkien familji mhix biss fl-interess dan ta' persuni vulnerabbli nisa tfal imma anka fl-interess ta' sistema li taħdem kif suppost. Għaliex il-riunifikazzjoni ta' familji jew għadha mir-raġunijiet għalfejn persuni ċarqu b'mod regolari fl-Unjoni. Finalment, f'termini ta' mekanizmu ta' distribuzzjoni li ġi diskuss fit-tul, stabilixejna wkoll proposti sabiex naraw kif nirridu naraw mekanizmu ta' disproporzjoni. Il-proposti taraw tarawhom f'aktar dettal fid-dokument tagħna online, imma s-sistema tagħna ti priorità l unjoni familjari u permetti mekanizmu korrettiv ġara darba jintlaħaq threshold fi stat membru li rċiva numru sproporzjonat ta' persuna li tifittxu l-azin Imma aħna nissuġġerixxu li każijiet ta' persuni tifittxu l-azil illi b'mod eh, illi qegħdin eh, fl-Unjoni mod irregolari jiġu proċessati fil-pajjiż fejn waslu. Dawk li għandhom bażi, għandhom każ b'saħħtu, jiġu proċessati fil-pajis li fih waslu u jiġu trattati bħala rifuġati. Nafu din kwestjoni diffiċli għaliex memx m'hemmx konoċament reċiproku tal-status ta' rifuġati fl sati membri ma rridu nevikaw nevitaw duplikar li għandna preżenti ta' sistema tal-edukazzjoni per ħafna mill-istudju jsir fil-Greċja u l-Italja il-persunti fil li jiġu trasferiti mbagħad ikun hemm proċess ieħor fil-pajjiż fejn waslu sabiex jingħataw il-status ta' rifuġati. Imma lest l estan nitħol fiktar dettal fuq dan. Finalment, namlu sejħa urġenti għal-azzjoni fuq mm, tfal mux akkompanjati u dawk separati. Dawn suppost kellhom ikunu fiċ-ċentru tal-mekkanizmu tal-relokazzjoni u wisdna binaraw il sistemi imfasla fuq bażi ad hoc jew anka fuq bażi aktar dejjima ma jagħmlux dak li suppost jagħmlu, suppost jiffukaw fuq minnu l-iktar vulnerabbli, però dan s'issa ma sejħx. Ressaqna rakkomandazzjoni fuq dan f'termini ta' dokument ta' kif nistgħu niproċedu ta' ġeniba Diċembru qed naħdmu mill-qrib ma' kollegi mill-Unjoni Ewropea sabiex naraw kif nistgħu niżguraw li l-interess ta' tfal ikun fil-qalba ta' kif eh, netrattaw il-każijiet ta' tfal. Jista' jkun eh, mhux dejjem il-każ li tfal jitlu fis-sistema ta' zi, imma l-priorità għandha tkun illi nerġaw naqdu għamma l-familji taħħom l nprofdu l-om ħarsin. Grazie. Thank you very much. And... Grazzi ħafna. Chris Pollet, jek joġoba. jekk joġbu għansi, grazie. U niskuza ruħi illi mandu najġ bik minnu fiħ u anka tisma kazin, anka jekk kienna nafu s-surġin snin. Pero sa, tina sorprizant. Grazzi, grazzi, signora Wikstrom. Grazzi u koll l-organizzaturi ta' dan l-avveniment. Jiena et eh, nirrapprezenta European Council for Refugees and Exile, aħna 97 NGOs jassistu persuni tfetxu l-azilu refuġati fl-Europa, fit-38 pajis Ewropew, ħafna mill membri ma bazati f'stati membri tal-Unjoni Ewropea, manna wkoll membri barra l-Unjoni Ewropea. Il-kwestjoni ta' ċess għall-azil u distribuzzjoni xirqa ta' persuni tveċu l-azil hija ħaġa kontroversjali ħafna u qed wassal għal dibattitu jaħraq. Jekk xejn l-avvenimenti tal-2015 u rew u sen kon inqas eh, politiku għarek ta' unek mill-kollega tiegħi, però rajna li sistema ta' Dublin qatt ma ħadmet fil-fatt għalġor tal-darba uħra rrit il-nuqqasijiet strutturali li jeżistu għanna bżon iva ta' riforma fundamentali ta' sistema u li naħsmu mill-ġdijt anka l-bazi li fuq għan ibbażaw sistema. Dan ir-rigward għanna pjuttost dizappuntati bin-nuqqas ta' ambizzjoni fil-proposta tal-Kommissjoni brabta ma' reviżjoni ta' prinċipi fuq kif nallinjaw is-sistema ta' Dublin U minn flok qed naraw sistema li hija bbażat aktar fuq loġika ta' sforz nisforzaw l-istati membri u ta' kastigi kollek ma' mriġ dan, u ma' sbix li dan jaħdem fil-prattika. Xtaqt jina nikkonċentra fuq żewġ punti speċifiċi li diġa semmew minn Sofi, imma forsi xtaqt nitkellem fuq xi aspetti oħrajn l il-proposta tal-Komissjoni tipproponi li neskludu applikanti minn pajizi siguri fejn nistaw naplikaw konċetti ta' pajis sigur illi f sistema ta' Dublin hija proposta ġdida stablita f'artiklu 3325 tal-proposta tieni xtaqt ngħid kemmtejn fuq il-mekkaniżmu tal-lokazzjoni korrettiv. In-nuqqasijiet kif ukoll il-problemi illi jista' jkollna. Insejt ngħid illi naqqasna b'mod anzi kellna analiżi tal-proposta, kellna rakkomandazzjoni dettaljati sabiex nemendaw il-lingwaġġ fil-proposta tal-Kummissjoni, ovvjament memx ħin bizzejza biex nitluf fid-dettal, pero xtaqt nitkellem fuq xi punti, xi elementi. L-ewwel net fuq artiklu 33. Skont dan l-artiklu fil-proposta l-Kummissjoni, qabel napplikaw kriterju sabiex nistabilixxu l-Istat membru responsabbli l Stat membru fejn saret l-applikazzjoni għandu japplika għandu jeżamina jekk applikazzjoni hija amministibbli taħt il-Safe Third Country Grounds jew tistax tiġi eżaminata f'proċedura ċelerata għaliex l-applikant huwa minn pajjiż sigur ta' oriġini inkluż fil-lista komuni tal-Unjoni. Dan huwa ġustifikat mill-mira li ma nitrasferixxux applikanti b'talbiet inammissibbli jew li m'għandhomx bżonn ta' ħarsien internazzjonali fl-Istati membri. U l-proposta tal-Kommissjoni hawnhekk qed tgħid illi l-pajjiż tal-ewwel wasla li f'ħafna drabi jkunu pajjiżi fuq il-frontieri esterni tal-Istati membri jikun responsabli sabiex jistudjaw il-talba. Aħna naħsbu illi li tip ta' premessa hija pjuttost problematika kemm minn perspettiva ta' ħarsin immanka f'termini ta' effiċenza u solidarjetà. Sofi ġa semmit il-fatt illi dan qed joħloq saffiħor ta' komplessità l-sistema qabel tapplika Dublin l-ewwel trid tapplika konċetti ta' inammissibilità minn perspettiva ta' ħarsin, ovvjament, dan iqajjem ta' sib serju brabta madrid tal-ħajja familjari kif għalet Sofi il huwa żgurat ta' il-karta tal-Unjoni artiklu 8 tal-UNHCR u eh, skont il-proposta tal-Kommissjoni l-Istat membru ta' l-ewwel tul irid ikun ta' obbligu li japplika tal-konċetti qabel ma japplika il-kriterju ta' responsabilità illi jinkludi unifikazzjoni familjari. And that be... U dan u koll ħabba l-fat illi l kamp applikazzjoni ta' dan il-konċett ta' pajis sigur ifisser illi naqsu il-level minimu għal konsiderazzjoni ta' pajis pala pajis terz sigur fil-proposta fuq il-proċeduri u regolamenti u hemm numru kbir ta' dawn il-fuġati li jaslu fuq il-frontiera ta' stat membru ma jkunux jistgħu jingħaqdu mal-familjari tagħhom, raba tagħhom li diġà qegħdin fuq it-territorju Ewropew. Dan qegħdin eh, diġà naraw bħala parti mill-pjan ta' azzjoni min-naħa tal-Kummissjoni u l-Greċja biex inkunu nistgħu inħaffu u nimplementaw dawn l-arranġamenti. Nasku illi dan l-approċ u koll eh, jimmina solidarieta, ma għanna bżon intejbu solidarieta fost l-Istati membri dan huwa wieħed mill-għanijiet u l-enin tal-riforma. U minħabba il- dan ikun mandatorju l-Istati membri u l-level minnu jitnaqqas l-applikazzjoni ta' regola bħal din tfisser pressjonijiet sproporzjonali fuq dak li istati membri fuq il-frontieri esterni u jiġi amplifikat minn bidla importanti oħra fil-proposta tal-Kummissjoni iġifiri il-fat illi ir-responsabilta għal-applikant isir perpetwu memx iktar ċessazzjoni tal responsabilta għall-applikant la derba l-istat membru jiġi konsidrat bħala responsabli. Skont ir-regolament attwali, ir-responsabilta taqa wara ċertu żmien u anki meta min jitlob l-azil jħalli territorju tal-istat membri għal iktar minn tliet xhur. Dan issa ġie mneħħi mill-proposta tal-Kommissjoni u naħsbu illi dan jista' jkollu effetti negattivi għax dan ifisser il l-istati membri fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea jsir responsabbli għal dawk il-każijiet u ikunu responsabbli wkoll għal ritorn ta' dawn kien nies illi ma jkollhomx bżonn protezzjoni internazzjonali u għalhekk naħsbu li dan ikollu effett negattiv għax jista' iservi bħala inċentiva għal dak l-istati membri illi ma jaqdux l-obligi tagħhom ta' reġistrazzjoni sħiħa u tħita marki ta' swaba tal-migranti meta jaslu xek jagħmlu hekk jafu illi jsiru responsabbli għal dawn l-applikanti għal dejjem. U għalhekk aħna nappoġġaw bisħiħ l-approċċ tar-rapporter, is-Sinjura Wikstrom, fuq il-fajl ta' Dublin biex tneħħi din il-proposta. U sempliċement tagħmel referenza anzi tmur lura situazzjoni attwali. U mbagħad il-mekanizmu ta' tisfija kollettiv ovvjament hemm is-sistema attwali ta' Dublin illi m'għandux mekanizmu ta' solidarjetà ċar u miżuri ta' solidarjetà ċari waħda minn ġuffijiet waħda mill-lakune tas-sistema u għalek naħsbu illi għanna bżon ninkludu mekanizmi ta' solidarieta fil-regolament imma naħsbu illi dak li l-Kommissjoni poġġiet fuq il-medwa pjuttost modest u probabbilment mhux se jkun sodisfaċenti biex ikonna solidarieta reali Biex nagħmel taqsira, il sistema hemm son tiġi applikata benefiċċju tal-istati membri li għandhom numru sopporzjonali ta' applikanti u s-sistema topera fuq reference ski li tikkonsidra żewġ kriterji id-daqs ta' popolazzjoni u l-GDP u dan jiġi użatu kol biex jufissa il-kwoti ta' kull pajis u dan joħroġ meta jkun hemm 150% taħt ir reference ski u meta ikun hemm inqas minn 150% għal dawk li tagħti membri huma responsabbli bħala sistema awtomatizzata li timonitora n-numru ta' eh, tal-bit li jiġu ehm, mitluba u wkoll in-numru ta' relokazzjonijiet. Mbagħad identifikajna xi lakune wkoll Aspett importanti huwa illi mekanizmu ta' solidarjetà japplika u jkun parallel għal regolament ta' Dublin u għal daqstant jekk stat membru u dimu ikollu pressjoni sproporzjonali fuq is-sistema ta' azil tiegħu u il-mekanizmu eh, ta' kollettiv jiġi jibda l-istat membru jirċeva jirċevi il rifuġati skont il-kriterju ta' Dublin dinja pjuttost situazzjoni assurda fejn il-stat membru li benefika mill mekanizmu jirċevi umbat iktar eh, applikanti anzi jekk jiġi anki jekk jiġi identifikat bħala pajjiż se ikollu pressjoni kbira u għalhekk bżonn li jkun hemm rabta wkoll mas sospensjoni. U il-livell minmu ta' 150 fil-mija nasbu li dan pjuttost arbitrarju u mhuwiex loġiku mill-perspettiva tas-sistema il suppost eh, tejn l-stat membri għandhom ħafna pressjoni jekk stat membri ma jistax jilqa dawn in-nies qed ifittxu għażil u għandu wis milli jista' jagħti akkoljenza, ovvjament hemm bżonn ta' sospensjoni u għalhekk dan il-livell minnu bżonn ikun 100% u mhux 150%. Umbagħad niġu għal bisatana illi dan il mekkaniżmu ta' tiswija kollettiv jista' biex jgħin ftit għax skont l-artiklu 36.3 dawk ir eh, min jitlob l-azilum li forsi staw ikunu eh, ta', ta dannu ma jitħlux hawnhekk dan is-sistema ta' pajjiż żgur u dan jista' jesenta ħafna applikanti mill-mekanizmu ta' solidarjetà u jista' iġib eh, għajnuna minima lill istati membri konċernati. Mbagħad kemm tejn tal-aħħar qegħdin ukoll imħasbin fuq il-fatt li s-sistema tħeġġeġ eh, trasferimenti multipli. Skont il-proposta l-Komissjoni trasferimenti l eh, pajjiż allokat mhijiex l-istorja li tintem għax imbagħad qed ikun hemm valutazzjoni fuq ir-responsabilità tal sa membru skont il-kriterji ta' Dublin u dan ifisser trasferimenti multipli rifirju spejjeż amministrativi, pissiet amministrativi u kontra dinja kontra il-riforma fejn aħna nixtiequ nħaffu l-affarijiet għandna bżonn nevitaw soluzzjoni bħal din niqaf hawnhekk għax il-ħin qed jafas. Iva, isna kulħadd insomma qed imur lilin mill ħin allokat. Lilu grazzi ħafna Chris, issa nixtieq niftaħ id-dibattitu ma qabel nagħmel hekk nixtieq ninformakom illi il-ħin huwa limitat se jkollna interpreti bissa nofsija u għalhekk iridu eh, nagħlqu għandi lista twila ħafna ta' kellima minuta u nofs jekk jogħġbok. Nistgħu nagħmlu hekk? Tajjeb wisq. Mela, l-ewwel net nistiq il-kelma ta' Anastasija Kristodulopoulou tillet viċi president tal-Parlament Elleniku membru ta' delegazzjoni Griega fil-Assemblea Parlamentari tal-Kussil tal-Ewropa. Għadilek il-kelma. Grazzi ħafna, President, tal-tajtni il-kelma u din l-opportunità biex nesprimi il-veduti tiegħi jiena niġi mill-Greċja kont Ministru għal politika fuq l-immigrazzjoni fl-2013 meta kellna l-iktar krizi kbira tal-migranti u kol avukat u rajt ħafna ta' dawn il-kwistjoni ta' mxaqsmu mal-liġi internazzjonali u l-migrazzjoni. Pal-introduzzjoni permetti li najt illi huwa żmien diffiċli ħafna għal liġi internazzjonali għax meta ikun hemm vot meta l-affarijiet qed jimxu sow, tajjeb ikun imma meta nagħmlu l-affarijiet f'klima iktar konservattiv l-affarijiet kemm xejn jitbidlu. Għalhekk jekk naraw il-liċijiet u l-konvenzjonijiet li semmejna, meta żminiet huma ibsin ikonna perspettivi pjuttost limitati u stretti, u għalhekk huwa importanti li li naraw eżatt u nikonsidraw sox għax li namlu meta nabbozzaw liġi jew trattat għax ċirkostanzi importanti imperattivi ximdaqiet joffru eccezzjonijiet tal liġijiet fl-Ewropa. U għalek dan ikun ifisser illi dawn l-eċċezzjonijiet ifissru li nkunu qegħdin legalizzaw situazzjoni differenti fil-fatt. U il-Konvenzjoni ta' Ġenevra ta' l-1951 ma tippermettix mod memx lakuni li staw jintużaw u għalek din l-iktar ħaġa importanti li hemm bżonn naraw bħala membri tal-Parlament Nazzjonali u tal-Parlament Ewropew jekk nixtuq Issa niġi għat-tieni punt tiegħna bżonn nammettu illi għanna direttiva ta' Dublin 3 għanna sistema ta' Schengen meta inħarsu lejn il-flus kbir li ġu mill-2015 dawn it-trattati u direttivi ma setaw xieġu implementati kif suppost. Għax il-mowġa ta' nis disprati illi ħarbu il-ġlieda l-mowt u ta' bil-fors kellhom jeżiljaw ruħom fisret illi ma kienx possibbli li jkun hemm implementazzjoni ta' dawn il dispożizzjonijiet kollha. U dak li ġara fl-2015 kien illi tentattiv li napplikaw il-Konvenzjoni ta' Ġinevra għax il-pajjiżi kollha, s-soċjetà, mod ġenerali provaw juru solidarjetà u jipprovdu assistenza umanitarja għal nies li kienu għadin jaħarbu mill-gwerra, imma trattati l-oħra kollha illi huma bħal Konvenzjoni ta' Ġinevra dawk li għandhom eċċezzjonijiet u possibbli li wieħed jiżvija minnhom bħal Schengen u Dublin ma ġewx applikati għax numru enormi in-nies illi tant kien hemm nies illi talbu l-azil daw in-nies bid-batijiet tagħhom ġabu magħhom sistema li ma tistax ma tistax ma setax tilqal dawn l isfidi u għalhekk ftitu xejn sar u għalhekk qegħdin nitkellmu biss fuq il-bidla neċessarja għal Dublin u noħorġu b'soluzzjoni iktar komplessa minar ma nirreflettu jekk nkunniex nistaw u koll nilqaw għal moċa tant kbira ta', ta, ta migranti. Flussi ġodda Iva ħsibt li kelli 10 minuti, l-għandek biss żewġ minuti. Binna fuq żewġ minuti. Tista' jina hawnhekk qiegħda jilli kieku kont eh, kelli żewġ minuti kiku nkunu hemm u nieħu l-kelma mill-banda l-oħra jekk jiena edha fuq il-podju inti titkun taf li tieħu il-kelma mill-kollegi. Anki fuq il-programm ukoll żewġ minuti għandek biss, mhux għaxra. Fuq il-programm hemm miktub li għandi għaxar minuti imma billi sessjoni ta' qabel ta' Lewis, allura għandek biss żewġ minuti. You must uh... Okay. Okay, let's try. Let's try again. Let's try again. I give you five more minutes. Mela antik ħames minuti oħra. Erba' minuti oħra nsi. Nkompli għaddejja. Mela. Iva, grazzi ħafna. Kif kontat ngħid jekk wieħed jeżamina il-fenomenu. Per esempio, konna miljun ieħor li eh, din jaħarbu minn xi zona tal-gwerra, din is-sistema li din nitkellmu fuqha illum u għat najdu li du tejbuha u forsi jkollna mekanizmi oħra taħsbu li se nimplementaw nimplementaw dan l istrumentina esis kollegi naħseb illi dak li qegħdin inħossu hawnhekk huwa illi Dan l-ambjent li ġi maħluq fuq livell internazzjonali wassanna għal ħtieġa għal bżonn bħala Unjoni Ewropea li narmonizzaw u nistaw naraw dawn il-forzi konservativi, per eżempju Donald Trump fil-Stati Uniti, qed jitkellem fuq il- passi li rrit jieħu biex jirrażlan l-immigranti il-pajzi ta' Vixigrad u kol. Edin jitkelmu fuq il-fat li jixtiqu jibnu eh, xitib ta' taħitan, em stati membri il u l-frontieri tagħhom u xejn ma jsir. U dak li qegħdin namlu huwa qegħdin nitkellmu biss fuq solidarjetà flessibbli imma solidarieta solidarjetà jew teżisti jew ma teżistix. Hemm l-umanità jew għandek l-umanità jew m'għandekx. Ma tistax tażel illi wieħed juri ftit kemm kemmek solidarjetà u dawn jagħmlu parti mit-Trattati tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk huma l-Istati Membri il-ġodda li titrattaw dawn il-kwistjoni b'dan il-mod, jekk familja ikollu membru ġdid ma jkunx konxu ta' tradizzjonijiet, ta' doveri, ta' dmirijiet tal-familja, din rajnija fl-istorja kollha tal-umanità ma nistgħux inbidlu l-istorja u għandna bżonn ngħidu dawn l-affarijiet mingħajr tlaqliq mhux għal raġunijiet politiċi biss, għax ximdaqqiet għandna bżonn il-vot min-naħa ta' dawn l-istati membri għal ċerti kwistjonijiet speċifiċi illi nixtiequ ngħaddu u għalhekk ma ngħidulhomx qed jagħmlu żball Eh, aħra xwedin jaqirdu l-Europa, fl-Europa ma jitx ikun hemm razzizmu jew nazjonalizmu jew xenofobija. Għandna bżonn li nagħmlu għaċċar għandna bżonn nżommu ma' ma mal-Konvenzjoni ta' Ġinevra ma rridux eh, Trump Europo. Li għandna bżonn huwa illi nżommu mal-pożizzjoni tagħna dejjem kontra il-lemin estrem, kontra il-xenofobija, għalek kollegi nistaw ikonna politika komuni tal-asil fl-Europa, nasib li nistaw. Imma hemm bżonn li dawn il-kwistjoni titħabbat ma' fuqhom huma iffokati fl-iktar fuq ir-refuġati. Fu Jekk narawa minn din l-ottika, minn din lenti, iva nistaw ikonna politika komuni, imma jekk għedin naħsbu fuqna kull pajis separatament, individualment il-ħtiġijiet ekonomiċi, soċjali, tana l-ideat storiċi tagħna imma ovvjament ma jkunux jistgħu jkollna sistema ta' azil Ewropew komuni. U dan ikun infisser mela illi jkollna politika jew trattat u jekk dan jgħid eh, xħat irid jipproteġi il-refuġati, wieħed irid anka jara kif. Għalhekk għandna bżonn politika komuni illi lan taħħa tkun protezzjoni tar-rifuġati tiffoka sempliciment fuq il-protezzjoni tar-rifuġati. Dawn il-kwistjonijiet huma punti li l-Parlament Ewropew għandu jibqa' fi foka fuqhom. Ilna nitkellmu fuqhom mill-2015 viżi umanitarji, kurituri siguri lejn l-Ewropa. Għanna miljun persuna li qed jaslu fl-Ewropa, ma ħafna minn dawn nies qegħdin imutu fil-Mediterran, qegħdin jarqu fil-Mediterran U dimmi xi inċidenza storika. Irrid li jkollna dawn il-korrituri siguri li waslu għall-Ewropa viżi umanitarju n-implementaw id deċizjoni li aħna nieħdu. U natu lil dawn in-nies id-drittijiet f'dak il-pajjiż li li huma jidħlu fih l-ewwel. Illa li ġdil ideja li Turkija u jibwa pajjiż ter sigur naħseb li hija ideja mhux loġika. Rajtu xi każijiet qudiem il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem li konċernaw każijiet eh, fit-Turkija. Għalhekk qegħdin niddiskutu dawn l-affarijiet hawnhekk, għalhekk eh, aħna fl-Ewropa nħidu l-affarijiet bis-serjetà ntalaw każijiet il-qorti. il il qorti Huwa importanti li meta jkollna daw it-tip ta' kriżijiet niltaqgħu hawnhekk biex niddiskutu affarijiet importanti. Grazzi ħafna. Eh, Baines minn Rumanija. Grazzi ħafna ħanitkellem bil-Rumen. Sinjura Benka minn Rumanija. Jiena, jiena Signora Benka. Grazzi ħafna. L-Unjoni Ewropea qed tiffaċċja sfida kbira u importanti li jkollna approċċi bilanċat biex jinevitaw ehm, tensjoni soċjali fis-soċjetajiet ħafna mill-istati membri rridu nuru solidarità minn min għandu bżonn huwa obbligu morali biex ngħinu l-dawk illi kunu ħas jaħarbu mill-gwerra ħalew id-dar. Jiena bħala om nifhem perfettament illi l-ebda familja ma tiddeċidi li tħalli d-dar bit-tfal sakemm ma tkunx qed tiffaċċja problemi serji ħafna. Għalhekk solidarjetà ma' dawn in-nies naħseb li għandna obbligu morali li jirriżulta dan mill-valuri tagħna. U importanti però nagħmlu distinzjoni bejn dawk li għandhom bżonn verament protezzjoni internazzjonali u dawk li m'għandhomx bżonn. Ma nistgħux ninjuraw il-fatt li ħafna minn dawk li jiġu fl-Ewropa minn partijiet differenti ta' dinja mhux qed jiġu xħarbu mill-gwerra, ħafna migranti ekonomiċi u jista' jkun li hemm anka nies li huma parti minn gruppi estremisti li huma ta' teddida lina din il-possibilità ma sax wieħed jinjura għanna bżon soluzzjonijiet sostenibli f'dak li xaqsam ma' sigurtà nazzjonali u l-protezzjoni tal-frontiera esterna. Frontieri esterni huwa importanti wkoll il-sim bejn l-istati membri tal dawn il-persuni eh, hija problema din. Anka għandek nies li jridu morru fil-pajjiż tad destinazzjoni. Wieħed irid jiffaċċjaw wkoll ir-realtajiet li l-kontinent tagħna għandu qudiemu bħalissa deċiżjoni għandha tirrispetta il-volontà ta' l-Istati membri. Grazzi ħafna, kollega tiegħi mill-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna jien ħan nitkellem bil-lingwa materna tiegħi. aħna qed niffaċċaw kwistjonijiet fundamentali bħalissa u għalhekk qed ikollna din id diskussjoni serja ħafna dwar solidarjetà, solidarieta volontarja minna waħda jew minnaħa l-oħra. Solidarjetà li tkun aktar għabbażi tal-ħtiġijiet u l-użu tal-fondi. Għandek eh, stati membri li jirċivu numru kbir ta' dawn il-persuni li feċu l-azil. Kun l-ewwel punt tatlu, l-ewwel pajjiż tatlu, minnaħa waħda tara dritti ta' dawn l-istati membri, naħa l-oħra id-drittijiet ta' rifugġati. Kriterju tal-ammissibilità huwa importanti dan jikkonċerna applikazzjoni ta' azil jekk jiex waħda ammissibbli jew le, jiena naħseb hemm bżonn ta' aktar xogħol mill-istati membri, għandu jsir aktar xogħol mill-istati membri fejn jidħol rifuġat għandu jibda din il-proċedura, jibda din l-applikazzjoni fl-istat membru. Imbagħad din tgħaddi għal sistema ta' distribuzzjoni. Dan jirrikjedi ħafna xogħol għal dawk l-istati membri li jirċievu l-ewwel il-persuna jew numru kbir ta' persuni jfittxu l-azil. Mistoqsija tiegħi hija din. Kif tista' tiġġestjonah dan? U anka f'konformità mal-Konvenzjoni ta' Ġenevra. Dik hija l-ewwel mistoqsija tiegħi. Daw it-tnejn tista' tirrikonċiljhom u tieni mistoqsija tiegħi hija dwar il-mekkaniżmu ta' distribuzzjoni Salima punt dan ser jeskludi movimenti sekundarji. Ma taħsibx li dan iwassal għal daw il-movimenti sekundarji xi naħseb li intom qegħdin tinjoraw it-talba u x-xewqa tal-persuna tfittxu lażin. Rappreżentant mill-Greċja, grazzi ħafna, Sinjura Ċer, jiena naħseb li dak li qegħdin nifaċċaw bħalissa fl-Ewropa, razzizmu, xenofobia, u konsekwenzi politiċi serji ta' dawn, dak qed jiġri ħabat let raġunijiet bażiċi l-ewwel net. Aħna fallejna ma rnexxilniex nindirizzaw l-azil b'mod effiċenti. Provajna nagħmlu xi ħaġa biex insolvu din il-problema b'Dublin, però din sistema mhux obbligatorja. Issa dak li huwa l-qsim tal-pis, l-qsim ta' pis finanzjarju jew l-akkoljenza ta' rifugjati pajjiżi li stati membri ma tantx fadilhom x'jagħmlu. Din inet bil-idea illi illi fl-Unjoni Ewropea tinħossuna mhux siguri. Irrid ikollna approċċ umanitarju għal rifuġati, però minn ħalora ma nistgħux ninsew li l-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea mhumiex u m'għandhomx ikunu miftuħin. L-Ewropa m'għandix frontieri miftuħin. Ma nistax nipromuovu din l-idea li min irid jiġi għaw jaqbatu jiġi. Iċ-ċittadini tagħna tħossu għandhom aktar mhux siguri. U jiena naħseb illi dan qed iwassal għal żieda fir-razziżmu u l-ksenofobja li smajna dwarhom. It-tielet net għandna bżonn nipprovdu aktar trasparenza fix-xogħol tagħna. Per eżempju, ma nafux kemm qed jintraf u flejjes fl-Italja fil-Greċja biex dawn il-pajjiżi jiffaċċaw din il-kriżi. Dak li għandna bżonn u i ġestjoni aħjar finanzjarja ta' dawn il-flejjes, ġestjoni li tkun ċara u effiċenti, u nassiguraw li l-Kummissjoni Ewropea u anka kull min jatjen biex isolvu din il-problema, kif ukoll organizzazzjonijiet li huma responsabbli mill-refuġati huma wkoll jagħmlu xi ħaġa dwar dan kollega tagħna minn litwania jekk jogħġbok. Grazzi ħafna nitkellem bil-lingwa materna tiegħi. Jiena mhux ser immis ma' solidarjetà illa li din hija bbażata fuq l-implementazzjoni ta' regoli u wieħed dawn irid ikun konformi magħhom u għas-sigrit tista' tajt miftuħ illi dik hija deċiżjoni illi ħadu l-istati membri. Għanna qoddimna ħafna proposti li huma tajbin, pero aħna ma naqblux ma dan il-mekkanizmu ta' riallokazzjoni korrettiv automatizzat, aħna naħsbu li dan l-element li dan ikun automatizzat għandu jkun hemmhekk. Aħna naħsbu illi il-Kummissjoni qed tipprova dejjem tieħu aktar setat mill Parlamenti Nazzjonali. Għandek każijiet fejn il-Kummissjoni tat inatat ħafna awtorità. Per eżempju, dan il-proċess tal-sedjamenti mill-ġdid huwa proċess li ħadd iġestjona kompletament il-Kummissjoni. Se jkun hemm anke regoli ab'bażi tal-liema distribuzzjoni reġjonali u anka ċertu figuri statistika se jiġu deċiżi. Imma n-numru ta' persuni li se jiġu riallokati minn pajjiż u ieħor għal ieħor hija l-Kummissjoni ħadd iddeċiedi. Aħna naħsbu illi l-ippjanar u l-proċessar f'każ ta' sedjamenti mill-ġdid huwa l-istat membru li għandu jkollu l-irwol l-aktar importanti, il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea wkoll. Il-politiċi għedin hemmhekk biex jiġu hawnhekk anke jekk dan jħu ħafna żmien biex jieħdu deċiżjonijiet. Grazzi ħafna. Dias Demera, Kjoċbok. Eh, signora. Grazie ħafna, Signora President. Eh, kummenti ċeknin naħa tijaj biex nun il-pozizjoni tijaj li mi l-ewel net. Riflessjoni għana edin u dim eh, situazzjoni leġislativa kritika ħafna. Aħna fil-jina għandi eh, l-esperienza għawnek imma u koll fil-Parlament Nazzjonali meta naraw din il-situazzjoni minn perspettive differenti u hemm sit regolamenti f'direttiva direttiva U ovvjament dawn ifissu konformità minn naħa tal-istati membri viżavi u kol-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom. U għalhekk eh, aħna meta rajna ir-rapport ta' minna jien stess u Sinjura Valenzjano kien hemm appoġġ wiesa mill-Kumitat tal-Elezzjoni Esterni u tal-Iżvilupp tal-Unjoni tal-Parlament Ewropew għax jirrifletti l-opinjoni tal-Parlament Ewropew u anke dan bir-rispett għal partiti politiċi li huma f'minoranza. U għalhekk din hija l-pożizzjoni tagħna u tibqa' l-pożizzjoni tiegħi wkoll. Jekk inbidlu din l-isfida tal-immigrazzjoni eh, f'terminu pożittiv għax iġibu magħhom ukoll il benefiċċji u il-ħarsin il-ken huwa dritt irrevokabli tal-artiklu 51 tal-Konvenzjoni ta' Ġinevra u l-protokoll tiegħu u għalhekk il-kumpassjoni eh, huma valuri Ewropej u internazzjonali u għal daqstant ma nistawx najdu hemm e, li rabta kategorika bejn terrorizmu u l-immigrazzjoni. Għanna bżon nitkellmu fuq il-kompakt, fuq il-finanzjament, għanna bżon nitkellmu fuq il-kontroll tajjeb tal-frontieri esterni u garanziji. Garanziji biex ek dawn in-nies li jfittxu l-azil ikunu trattati bħala persuni li kollom interpretu tagħhom, ikollhom l-avukati u dan bl-aħlas U għalek nishtiq nitkellem u kol eh, fuq il-Kanada fuq eh, din is-sitwazzjoni għax għandhom eh, huma eżempju emblematiku. il-fenomenu ta' osmosis bejn is-soċjetà ċivili u il-gvern għal nies. Grazzi. From Poland. Grazzi ħafna, il-kollega tagħna mill-Polonja. Grazie ħafna, tkellem bi Pollak. Nixtieq nagħmel referenza għal xi kwistjonijiet li tqajmu. Nibda mistoqsija. Kif smajna mill rappresentant tal-Greċja. Għandek dawn il-movimenti ġodda li għedin narawom joħorġu, jena verament gburi b'dan, Trump tela wara proċess demokratiku. Dan għandu jkun irrispettat l demokrazija hija il-fundament tal-bażi tal-libertà. tal bazi tal libertà Vera li għandu jkun hemm distinzjoni bit terrorizmu u migrazzjoni, però żewġ terroristi f'Pariġi kienu xi darba daħlu fl-Unjoni Ewropea permezz ta' migrazzjoni, bħala kienu migranti. Ma tistax tinjora dan il-fatt. Kif ħa nimplementaw is-solidarjetà b'dan il-mod? Ma naħsibx vera. Kien hemm bil illi jidħlu refugjati fil-hotspots fil-Rumanija. Meta għalulhom li għom x'imkien ieħor il-Ġermanja, ħarbu. U l-Ministru baqa f'xejn. Dawk huma l-fatti. Il-Ġermanja għandek 10,000 fil-li marru l-Ġermanja u sparixxew ma mhumiex irreġistrati. Is-Sinjura Merkel issa qed tibat lura rifuġġati b'ajruplani militari il għaliex dan huwa perikolus. Mhux loġiku dan, meta ħaj jispiċċa dan kollu. Kemm iridu jiġu rifugġati biex nħedu azzjoni? Jekk ikonna 200 miljun rifuġġati, xorta ħanibqgħu nirċevuhom il-Polonja diġà irċivit aktar minn miljun mill-Ukrajina u wissa qed tibatu rifuġati bl-ajruplani militari. Grazzi ħafna. Il-rappreżentanta mill-Parlament Nazzjonali ta' Repubblika Ċeka, jekk juġoba. Grazzi ħafna. Ne odpowiedział. Grazzi. Fil-intervent qabel il komissarju ma weġibnix. Jien għamilt osservazzjoni serje ħafna il-proposti mhux konformi mal-liġi primarja tagħna. Ekket jien, mhux sodisfatta li eh, ma wieġibnix meta nippropon, meta kun hemm proposti meta għandek proposti pal dawn, dan huwa kontra l-ħidma Ewropea, kontra l-liġi primarja, primarja għandek artiklu 68 paragrafu 3 li għajt kasa krizi migratorja L-adozzjoni hija waħda mill-miżuri tal pajjiż mill-qut. U uh, jiena kont fl-Istati Uniti, studjajt l-immigrazzjoni hemmhekk, U fl-Istati Uniti anke jekk hija federazzjoni mhux possibbli li Washington tiddeċidi li ma stat jaċċetta kemm persuna, persuni, sentej qabel adozzjoni tal-resettlement ma' Obama kenna situazzjoni situazzjoni ta' sigurta u ta' zaħħa ta' persuni li, li kun waslu. Tafna li xlajn, għatafna Sinjura Ċer, qed nisma' affarijiet differenti dal-għodu ma nixtieq infakkarkom illi l-artikli 78 ta' trattati jitkellmu dwar solidarjetà u l-qsim ta' responsabilità mod ġust. Forsi ma qrajthomx tajjeb biżejjed dawn li diġà affirmajnihom wara kollox daw it-trattati, t-tieni punt tiegħu illi għandna sitta stati membri minn 28 li qegħdin ehm, kollom jiffaċċaw 80% tal-talbiet tal-azil huma qed jaħarbu mhux biss lejn daw iż-żewġ pajjiżi l-Italja u l-Greċja mhux il-każ qed jaħarbu lejn l-Unjoni Ewropea għalhekk għandna bżonn soluzzjonijiet Ewropej. Aħna minna ħafna tal biex ikollna mekanizmu permanenti tal-qsim tal-responsabilità ħalli r responsabilità tiġi ċentralizzata għal dawk li huma l-applikant l-applikazzjonijiet imma ħadd ma semana dwar il-kontrolli tal ammessibilità jiena kuntenta illi il-żewġ kelliema fuq il-podium qalu kemm huwa importanti dan din l-idea għandha tiġi evitata kompletament għaliex tista' toħloq ehm, preċedent perikoluż ħafna dan il-konċett definizzjoni ta' pajjiż sigur terz, ta' oriġini terz huwa eh, perikolus ħafna u stat membru jiddeċidi li ma' pajjiż huwa siguru li ma' mhuwiex, ta' ma jistax jaħdem għax huwa miftuħ għall-interpretazzjoni u apparti minn hekk dan huwa mod ta' kif eh, testernalizza l-frontieri tagħna. Eh, anka eh, wieħed jistambat jispiċċa jikkonsidra l-Libja bħala pajjiż terz sigur li xi ħaġa ridikola. Jena nixtieq anka nfakkar il-kollegi illi 86% ta' dawn nies illi mhumiex qegħdin f'pajjiżhom qegħdin f'pajjiżi żviluppati sviluppati. Dan aktar jisħa il-fat illi huwa importanti illi kollok sforz konġunt globali. Ma meta kif tista' titlob dan jekk aħna fl-Unjoni Ewropea mhux qed immexxu bl-eżempju? Dwar il-mekanizmu korrettiv hawn min qed jgħid li sistema obbligatorja ma tistax taħdem huwa importanti li kollok fiduċja fil-imsieħba u tara il-preferenzi ta' l-oħrajn. Imma Ewa importanti li anka tiffoka fuq l-integrazzjoni ta' dawn in-nies fis-soċjetà l-ġdida li tkun qed tilqahom għadda ħafna żmien. Jiena nitlob lis senjura Lambert li se tkun qed tippresedi s-sessjoni li jmiss biex tiġi hawnhekk. Ningrazzjakom ħafna tal-kontribut onest tagħkom. Hija ħaġa ċara illi id-dibattiti bejn Din l-istituzzjoni, il-Kunsell, il-Kummissjoni u anka l-Parlamenti Nazzjonali se konna aktar bżonnhom fil-ġejjeni, però dak impuntat luq tajjeb ħafna għandi numru ta' kelliem hawnhekk fuq il-lista. Jiena saħalli f'idejn ġin biex tiddeċidiji kulħadd jgħid fuq dik il-lista minn ma tkellimx, però hija impossibbli illi <laughs> naslu sa tmim tal-lista fis sessjoni tiegħi jil għaliex eh, bdejna kwarta tard u is-sessjoni li jmiss ħatibda kwarta tard. Grazzi ħafna u nittama illi ħatmorru lura f'pajjiżkom nittama bideja ġodda aħna Unjoni Ewropea waħda maquda u għana nibqaw maqudin fil-oqsma politiki kollha, inkluża dik tal-migrazzjoni. Grazzi ħafna, Jean Lambert, issa ħati presedi il-sessjoni dwar il-pajizi ta' oriġini siguri. Hemm ukoll sessjoni fej SP 5-2 il-workshop ħajsir hemmhekk. Grazzi ħafna. Right, if we could maybe move to the... Nitlobkom biex naddu issa l aħħar sessjoni ta' dal-ħodu, jekk joġobna. Rridu nippruvaw nispiċċaw san nofsija, mux biss minn biex niklu, immanka hemm il-workshops matul il-ħin tal-iken u ma nishtuqux li dawn nqassruhom. Skużawni li qed nibdew tajt il-kelima jifmu kemm għandna ħin limitat. Ħanna raw nistgħu nintroduċu ftit mill-kwistjonijiet hawnhekk mela jiena Jean Lambert, jiena MEP mill Renew Unit għalissa hawnhekk. Għandi pjaċir li qed nipresedi din is-sessjoni li se tħares lejn kwistjonijiet mod partikolari rigward il-pajjiż tert siguru pajjiż ta' oriġini sigur li mhumiex l-istess, però dawn iż-żewġ kunċetti huma diġà preżenti fl-aki dwar l-azil tal-Unjoni Ewropea kif japplika llum mod partikolari fil- l-artikli 36 38 ta' direttiva dwar il-proċedura tal-azil. Mod partikolari il-kunċett dwar il-pajjiż ta' oriġini sigura jiġi użat jiddefinixxi dawk il-pajjiżi li huma konformi mal-trattati ta' drittijiet tal-bniedem internazzjonali u qed jista' jikkonsidrom siguru li huma konformi mal-prinċipju ta' non-refoulement. Dan japplika l min hemm fil-pajjiż mhux fit-tranzitu mhux li ġej minn pajjiż ieħor. Pala Pala parti mill-Aġenda Ewropea dwar l-immigrazzjoni fl-2015, settembru tal-2015, Kummissjoni kienet proponiet li tistabilixxi lista komuni ta' dawn il-pajjiżi konsidrati siguri dawn huma l-Albanija, l bosnia u l-Erzegovina, il-Fajrom, Kosovo, il-Montenegro, il serbia u turkija il montenegro is serbja u t turkija Il-Kumitat Liba adotta l-pożizzjoni tiegħu f'Lulju tal-2016, il-reporter kienet Silvi Gijom, u bħalissa fit-teorija għalmen u għedin negozjaw fit-trialogi mal-Kunsel. U sadan it-tant kellna wkoll proposta ġurnata mill-Kummissjoni għal regolament ta' proċedura dwar l-azil, mhux direttiva, imma regolament b'kunċetti. Dawn il-listi huma definiti mill-livell nazzjonali, umma jiġux koordinati mill-Stati membri, mhux kulħadd għandu dawn il-lissi, hemm mhux se jkollu, u rridu nisimgħu anka mill-Parlamenti Nazzjonali dwar dawn il-lista kif jaħdmu, jekk għandkomx dawn jew le, u taraw ftit, tajdu ftit jekk jagħmel sens li konna lista Ewropea x'dik l kwestjoni hawnhekk. Nixtiequ li konna żewġ tipi ta' listi għaw min jgħid li pers li għanna skop komuni nistaw naħdmu bl-istess metodu. Mela, kif għan istrutturaw is-sessjoni? Ħajkonna l-ewwel kelim, ħajjiftaħ il- Dibattitu mhux is-sur Silvestri mill-Fra, għax sfortunatament ma jiflax, ma setax jiġi, ma mill għanna mill-Parlament Ew Ewropew, persuna ħazit kellem fuq rapport tal-Komissjoni Il-rapporter għal proposti tal-Komissjoni Ewropea dak li huma ir-riformi ta' CEAS, is-Sur Moreno Diaz mill-EESC. U wara ser ikollna kontribut qasir minn Jose Alberto Martin Toledano Suarez mill-Parlament Spanjol. Għal min jixtieq jintervjeni Issa naħseb drajtu għal din is-sistema. Ħajkollok sewġ membru mill-Parlamenti Nazzjonali u mbagħad membru mill-Parlament Ewropew. Nitlobkom biex eh, timlew formola tatuhom lill-segretarjat u mbagħad huma jħolqu l-lista tal-kellima għalija. Mela, nibda bl-introduzzjoni ta' din is-sessjoni kif qed aħna Nirringrazzawk ħafna, Sur Moreno Diaz, tal-li ħat introduċi din is-sessjoni. Grazie, signora. Grazie ħafna, Presidentu, grazie ħafna il parlament Ewropew, il-Komitat il-Libe, għax dal-ħodu kelli dal-opinjoni tal-Ekosoc u dan huwa entità ta' eh, tlet tal-Unjoni Ewropea illi ħares ovvjament il-interessi eh, tal-impiegati ta' min ħaddem ta' inseba soċjali f'dialogu soċjali ma' soċjetà ċivili Ewropea biex jiformaw eh, l-opinjonijiet u l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. F'dan il-kontest il-trajettorja ta' l-ECOSOC għal dak li għal ħtieġa meħtieġa ta' so meħtieġa tal-Unjoni Ewropea għal politika ta' refuġat komuni ma' mhux tant ma' ta' politika ta' migrazzjoni ta' xogħol komuni hija tradizzjoni u għalhekk jiena nista' ngħid bħala l-ekosok dan id-debattitu fuq is-solidarjetà u r-responsabilità fil-qasam tal-rifuġat laqas jeżisti. Il-kwistjoni tal-rifuġati fl-Ewropa hija dik tar-responsabilità tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tal-Istati membri tagħha, responsabilità li tiġi f'konformità mal-Konvenzjoni ta' Ġenerva tal-51, konformità mal-liġijiet stess, il-2 u tlieta eh, tal-2013, kif ukoll obbligi li jiġu mill-konformità mal-trattat TFEU ta' l-artiklu 78 u eh, daqstant l-artiklu 36 ta' direttiva 33 kif ukoll l-ewwel annes tal-2013 fuq lista ta' pajjiżi siguri ta' oriġni jiġi mill konfigurazzjoni tal-sistema komuni tal-asil Ewropew u l-opinjoni li ħarġet mill-ekosok ta' Deċembru tal-2015 li ġi approvat opinjoni konsolidat tal-Komitat b'unanimità ta' tliet gruppi ġifej tal-ħaddiema eh, tal-interessi differenti kif ukoll ta' min iħaddem għal illi il rabta li teżisti tal-sistema komuni tal-azil Ewropew ġi iffaxxat, ġi eh, kolassat mill-bidu eh, net minħabba direttiva tal-2013 u falliment kol ta' reglament ta' Dublin. U għalhekk kien hemm bżonn ta' imbottatura ġdida permezz dan il-pakkett ta' miżuri ta' direttiva, ġifieri imbottatura li seta' tixpruna l-Unjoni Ewropea lejn ir-riformi u ma tantx huwa tajjeb illi konna dawn ir-riformi f'żminijiet tant diffiċli u sensittivi anke għal dik li l-opinjoni pubblika. Imma nixtieq ngħidilkom illi l-Ekosok jappoġġa b'mod eh, eh, b'saħħtu ħafna dak li għamilt il-Kummissjoni Ewropea. Ġifieri aħna nappoġġaw però anke però b'spirtu kritiku U konkretament nistaw najdu illi il-konċett ta' pajis sigur għandu konsekwenzi gravi, serji, għax hemm dawk li jiġu minn pajjiżi siguri kollhom eh, kollhom proċedura proċediment imħaffef ta' talba tal-ażil tagħhom. U dan ifisser tnaqqis tal-iskadenzi tal-perjodi ta' stennija u dan ifisser ukoll diffikultajiet biex wieħed ikun jista' jaraw dawk il-persuni pereżempju qegħdin f'sitwazzjoni ta' vulnerabbli, eh, pereżempju nisa jġew trattati ħażin jew tfal taħt l-età u għallek anki l-partenenza għal pajis li aħna nasbu li huma sigur u mbagħad jimminna il-prinċipju ta' diskrimina ta' non-diskriminazzjoni u tal-Konvenzjoni ta' Ġinevra ta' 51 artiklu 13 biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni ma' l-lista komuni tal-pajjiżi sigur ma jfissirx armonizzazzjoni fuq il-kriterji tal-lista ta' pajjiżi siguri għax il- għax regolamenti stess jitkellem fuq il-konvivenza komuni eh, għax hemm listi oħrajn tal-pajjiżi differenti fuq livell nazzjonali. Issa għal dawk illi huma il-kriterji stabiliti eh, fil-liġi primarja ta' direttiva tal-2013 għedin najdu għedin nsemmu illi l-istat li jiġi konsiderat bħala sigur bżonn jirrispetta u koll il-qafas u l-drittijiet l-ċieta dak il-pajis u għalek il-proposta l-Komissjoni Ewropea per eżempju għattajt illi il-Kosovo illi tider illi il-Kummissjoni tieħdu bħala eżempju ħażinax ma ġiex ma ratifikax il-konvenzjoni. U għank proposta minnaħat tal-Kummissjoni titkellem fuq is-sentenzi illi il-Qorti ta' Drittijiet tal-Bnedmin ħarġet għal dik li hija konformità ta' drittijiet fondamentali fil-dawn il-pajjiżi ta' oriġni. U l proposta l komissjoni titkellem fuq is-sentenzi ta' kondanna eh, ma' deċiżjonijiet li ħarġu eh, mill-Qorti tal-Ġusta Drittijiet Internazzjonali imma m'hemmx distinzjoni fil-proposta ta' kemm dawn is-sentenzi eh, għamlu parti bil-ġiet u għal stant il grat reali tal-rispett ta' drittijiet tal-bnidem. Kull wieħed minn dawn il-pajjiżi. Eh, nieħdu eżempju, pereżempju Turkija. Dan huwa eżempju emblematiku. U naraw fil-każijiet kollha li ġew sottomessi fl-2014 u dim il-qorti ta' drittijiet eh, tal-bniedem eh, meta fejn kien hemm ħaġit proposta l-Komissjoni m'hemmx dawn il-każijiet individwali u nafu l-iżvilupp ta' dawn ir-rapporti fuq drittijiet tal-bniedem imorru fuq ħafna snin u għalhekk jista' jkun preżent fl-2010 jew 11 u għalhekk mhux speċifikament tal-2014 u għalhekk f'dawn il-każijiet kollha f'dawn il-każijiet kollha il-qorti ta' Ewropej Ewropea ta' drittijiet eh, tal-bniedem f'dawn il-każijiet kollha kif kont qed ngħid fuq it-Turkija huma biss 110 eh, każijiet li l-qorti ħaġet li kien hemm ksur u eh, erba u minn dawn il-każijiet ċertita u design fil-mija tal dawk is-sentenzi li ħarġu mill-qorti ta' drittijiet ta' bnidem u għalhekk Eh, fit-Turkija nistaw najdi m'hemmx rispett drittijiet tal-bniedem u għalek minn dak li ħarġ fil-2014 kien hemm seba minn dawk il-15 każijiet fejn kien hemm ta' drittijiet tal-bniedem, ġifiri fil-kas tal-Montenegro 10% eh, Serbia fil-Maċedonja u kol dejjem eh, perċentaġġi li huma qolin ħafna u dawn tistgħu taraw ukoll fil-Gazzetta Uffiċjali tal-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. U dawn dejjem għal rispett u għal proposta li ġiet minnaħa tal komissjoni Nalaq billi ngħid illi Eh, eh, bżon naraw ukoll l-istatut tal-pajjiżi kandidati għas sħubija fl-Unjoni Ewropea u dan ifisser illi huma qed jiżviluppaw u u mux eh, ġifiri għadġa waslu u għalda daqstant meta naraw per eżempju il-kas ta' Turkija Eh, u s-sitwazzjoni attwali u naraw ħafna ksurijiet ta' pereżempju libertà tal-espressjoni anke fuq il-frontieri ta', ta, ta Turkija, per esempio għedin naraw u kol nisa oriċniet eh, ġermanisa u għalek niproponu illi kunem valuri indikativi tal-uffiċju kif ukoll tal-UNHCR kif ukoll indikaturi ta' konformita tal-Konsil tal-Europa. Nala, ir revizjoni tal-kunċett ta' pajis sigur huwa bil-mod wis u għedin naraw sfortatament dan l-ksu ta' tiet ta' bidem u l-affarijiet jistgħu jinbidlu ħafna li kiku illum ikonna pajjiż tal-Unjoni Ewropea illi jkun jista' eh, per eżempju eh, jgħid il-prinċipju ta' demokrazija u l-istat ta' dritt eh, u għal daqstant hemm bżonn li jkollna proċedura li tkun ferm iktar imħaffef. Issa, wataraw dawn il-lista ta' pajjiżi siguri nistaw ikonna kunċett uniformi ta' pajjiż sigur u nirripetu li forsi mhuwiex il-mument tajjeb biex noħolġu b'din il-proposta u nigarantixxu dejjem u dejjem il-talba individwali ta' kull każ li jiġi imressa u mhux napplika awtomatikament il-pajjiż sigur bħala isu battal u mbagħad naraw ukoll illi il-protezzjoni skont il-pajis ta' oriġni anki kif ikun pajis sigur u mbagħad insaħħu wkoll il-garanziji kif għal il sure Demera biex hekk ikun hemm ukoll interpretu u l-avukat bla ħlas għal dawn in-nies illi jitolbu l-ażil u maħniex nitkellmu biss fuq il-libertà ta' stampa, libertà sessuali, libertà tal-minoranzi kulturali, etniċi u reliġjużi, eccetera, eccetera. Fl-aħħar mill-aħħar u kol rikors eh, ġudizzjarji li kun wieħed effettiv li jista u kol mod definitiv eh, eh, ħares il-prinċipju ta' non refulmu għal persuni illi fitxu l-azil. Grazzi ħafna. Well, thank you for... Grazie ħafna, grazie ħafna tal perspettiva verament ċara tal-Kumitat, tal-Ekosok, semmejċi affarijiet li aħna nistgħu sanka nibnu fuqhom, għandu issa rappreżentant mill-Parlament Spanjol, is-Sur Toledano Suarez, jek joġbuk. Muchas gracias, señora Presidenta. Grazie ħafna, President. Din ir-riforma illi tikkonċida wkoll mal-intervent ta' qabel u tal-persuni u kol deputati li ħadu l-kelma qabel tasal mux f'waqta dan huwa eh, eh, żmien ħażin, nafu li hemm eh, din hija kwistjoni taħraq, għanna pressjoni kbira, għanna kriżi tal-rifuġati mingħajr preċedent għall-Unjoni Ewropea u forsi l-iktar kriżi li qatt kellna kbira mill-kriżi tal-Balkani u għalhekk għandna bżonn ukoll nix qodim għax għadin naraw illi emnis li għetibatu il-familji taħħom u kol għedin situazzjoni ta' riskju kbir fuq il-frontieri tana u għalek dan huwa periklu reali. Parti importanti ta' din e, regolamentazzjoni ġdida huwa il-kunċett ta' pajjiż ta' oriġni sigur, tal-pajjiż terz sigur. U kif titar tajt il-liġi tagħna Ewropea għandna bżonn inkunu iktar ċari. U ir-riforma tidentifika żewġ aspetti li nixtieq nenfasizza. L-ewwel net l-applikazzjoni ta' dan il-kunċett u il-previżjoni tal- assinjazzjoni ta' ċerti pajizi, pajizi terzi bħala pajizi siguri permezz ta' lista ta' da' kif qalet is sinjura President hemm il-listi wkoll nazzjonali illi f'ċerti pajizi eh, jasbu li huma siguri, pajizi terzi siguri. U għalhekk għandna bżonn nikkonsidraw kif ser eh, nfasslu din il-lista u kif se nikonsidraw il-prinċipju ta' garanzija ta' dritt tal-azil u ta' drittijiet fondamentali ta' min jitlob l-azil u kif dawn il-pajjiżi se jiġu imdaħlin fil-lista tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk aħna nafu li għaddejjin minn kriżi kbira u għalhekk naġixxu skont kemm ikun hemm talbiet tal-azil. Imma għanna bżon u kollu nżommu f'moħna ċar li hemm bżon ta' lista almenu minima ta' pajjiżi ta' transitu ta' dawk il-pajjiżi li qed jirċevu r-refuġati. Lista massima mbagħad ukoll għal dawk il-pajjiżi madwar il-dinja li huma il-pajjiżi li huma siguri, li huma pajjiżi terzi siguri u għalek naħseb illi il-riforma titkun fuq pajizi siguri illi joqtu direttament il-krizi migratorja, il-krizi tar-rifuġati. U eh, għanna din il-krizi li għetta faċ l-Unjoni Ewropea, u għalek għanna bżon nikonsidraw li proposta li tkellem fuq listi nazzjonali li jinżammu għal ħames snin U għalek din l-unifikazzjoni meta għaddu il-ħames snin, jew jekk se jkun hemm il-possibilità li dawn il-pajjiżi jibqgħu fuq il-listin individwali tal-istati membri. U għalhekk jiena nixtieq nitkellem fuq Spanja u e, tal-bit ta' min e, l azil jiġu minn e, pajjiżi tal-Amerika t-isfel u għalhekk għanna maħnissa għom forsi fuq il-lista Ewropea jew forsi iva jiġu konsidrati jew forsi eh, le. Imma Spanja għandha din il-lista nazzjonali tagħha partikolari. Issa niġi għatini aspett importanti li ma nista' li tinżommu dejjem eh, f'moħħna huwa il-fatt illi li jekk nikkonsidraw persuna li titlob l-azil u li tiġi minn pajjiż terz sigur, allura l-istat membru għal dak li huwa id-dħul ta' din il-persuna illi titlob l-azil u għal stant dan huwa obbligu. Obbligu l-iktar u iktar jekk ikun hemm natura permanenti u għalhekk dan huwa obbligi li tfisser piżijiet amministrativi ta' spejjeż eh, pubbliċi għal dan il-pajjiżi li qegħdin fuq il-frontiera tal-Unjoni Ewropea u fejn ukoll ikun hemm idħul fl-Unjoni Ewropea u l-analiżi l-eżami tal-bit u li jekk insomma dan il-kuċċett ta' pajjiż sigur, pajjiż terz sigur, għanna bżon naraw jekk hux mudell obbligatorju eh, permanenti li implementat u jekk se jiċċevix jgħinuna straordinarja mill-Unjoni Ewropea biex dawn il-pajjiżi fuq il-frontieri ikollhom għalmenu analisi kif suppost jaqdu dmirhom kif suppost fuq prinċipji ta' solidarjetà li garantixxu id-drittijiet ta' dawn il-persuni li qegħdin jitolbu dan id-dritt li ġi rikonosciuti eh, bħala eh, persuni tal-lista juqodu fl-Unjoni Ewropea. Nixtieq nagħlaq billi ngħid illi jina smajt ħafna mid-debattitu li kellna dalodu illum u ħassibni ħafna il-fatt illi il-suġġett ta' drittijiet għall-azil ta' l-Unjoni Ewropea tal-persuni illi qegħdin fuq il-frontieri tagħna u qed ifittxu eh, situazzjoni ta' iktar sigurta tiġi mħawda ma' kriterji politiċi, eh, ħafna taħlit f'ideoloġiji differenti u miflok ma jkunx hemm għafas razzjonali, loġiku u għalhekk dan ifisser illi jista' jwassal għal movimenti xenofobi u dan ħadinja ħaġa ċara għax jekk ma jkunx hemm mudell stabbli, regolari li garantixxi drittijiet tal azil fl-Unjoni Ewropea. U dak li qegħdin ngħidu l ċittadini Ewropea huwa illi qegħdin nirrastu mod brutali dawn il-kunċetti differenti li jistaw joħoġu li jagħtu garanzija ċittadini biex għal dawk illi eh, jitolbu lasi, asil inkunu qegħdin eh, natu lok għall-estremizmu u għalek għanna bżon nirreflettu so qabel ma namlu rikors bħal dan, għaxek le se nitilfu il-fiduċa fil-Unjoni Ewropea te garantixxi drittijiet għal persuni li ġonek li jitolbu għax din jaħarbu bil-gwerra u qed jibżaw għal ħajja tagħhom stess. Grazzi. Thank you very much. Għatabna. Naħseb illi għajjem punti tajbin dwar anka lażliet politiċi li jisiru meta wieħed iħares lejn lista tiffoka fuq lista u mhux hemm wara l-prinċipji li hemm wara u kif ħadd tapplikom b'mod li jkun ġustu n-nas. Ġir qajjimt ħafna inti u kollega li tkellimtu punti interessanti ħafna. Għanna xie talbiet għal kelma. Nitlob biex ma taqbżux l-żewġ minuti għax dak kikujen ħafna. Mela l-ewwel talba tagħna mill-Slovakja. Sun Paxka. Ju Paska. Grazzi ħafna. Inti semmejt id-dritt tal-azil fl-Unjoni Ewropea, jiena nistaqsi x'inhu dan id-dritt. L-Unjoni Ewropea għandha it-territorju tagħha, iċ-ċittadini tagħha, l-budget tagħha. L-istati membri għandhom it-territorju tagħhom, il-gvernijiet tagħhom, iċ-ċittadini tagħhom, il-budgets tagħhom. Huma jiddeċidu, huma għandhom l-uffiċċji tal-ażil, huma jażlu jekk jirrifjutawx l-ażil jew le, jekk ħan nitkellmu fuq livell Ewropew, jien naħseb li din għandha tibbaża mbagħad fuq dak li l-Istati membri qed jitolbu lill-Unjoni Ewropea jikkooperaw flimkien sabiex jaslu flimkien. Meta inti tagħmel valutazzjoni tal-pajjiżi terzi, l-istat tiegħi u interessat fil-Konvenzjoni ta' Ginevra, istituzzjonijiet u dokumenti u sovranità nazzjonali min se jiddeċidi li dawn il-pajjiżi huma siguri. Għax ħafna drabi jista' jkun li jkollok reġun f'dak il-pajjiż terz li mhuwiex sigur, jista' jkun li jkun hemm parti waħda ta' dak il-pajjiż fejn hemm konflitt, imma dak ma jfissirx li l-pajjiż kollu terz mhuwiex sigur għaċ-ċittadini tiegħu. Ġifieri l-valutazzjoni hija bbażata fuq dak li jiddeċidi l-istat membru dan il-kompetenzi tijaw, fl-ambitu tal-kompetenzi tijaw, jiena ninkwieta. Nħoss li l-istituzzjoniet Ewropej edin jipruvaw jikollom autorita fejn mhux suppost. Qed jużaw eh, l-kriżi ta' dawn in-nies bħala skuża biex huma jingħataw aktar setat fil- fl-Unjoni Ewropea il-Kommissjoni u l-Parlament Ewropew għadhom kif rasquwa din l-idea. il kommissarju il-Kummissarju kif qal tajjeb dalodu, anzi kif ma qalx tajjeb dalodu għal li hemm xi problemi jiena naf li ħamsa eh, mill-pajjiżi li votaw kontra fil-Lussemburgu xu qal dalodu li kulħadd qabel ma da mhux vera, x'mhux kulħadd qabel li kien hemm min ivota kontra pajjiżi fosthom U għal li l-istati membri kollha ċettaw dan il-pen, dan mhux minnu illa li xħames stati membri ma kinux qablu kienu votaw kontra. Jekk aħna nixtiequ navvanzaw ejja nżommu mal-qafas li għandna, ejja nirrispettaw il-qafas li għandna dak li hu regolat mill-liġi tal-Unjoni Ewropea, nirrispettaw il-kompetenzi jekk ħan nitkellmu fuq daw il-pajjiżi terzi, iva l-istati membri għandhom id-dritt li huma jfasslu huma l-lista u jiena nħoss li jaff li kollna xi problemi rigwarda nidrit fil-ġejjeni. Grazzi ħafna, intervent ċar ħafna. Naddu issa għall l-Estonja. Signora. Skużani, s-sur. Signora. I want to... Grazzi ħafna, nixtieq nixbet l-attenzjoni tagħkom għal fat illi nes eh, jaħarbu għal raġunijiet varji. Dawn ir-raġunijiet wieħed irid jikkunsidhom fil-politiki differenti. Mm, dak li huwa l-aċċess għall ażil hemm min qed jaħrab minħabba l-gwerra, diżastri naturali, dawn jaħarbu f'numri kbar u għandhom bżonn ażil umanitarju. Huma jaħarbu l għaliex m'hemmx awtorità politika f'pajjiżhom li hija kapaċi tħossibhom u ħafna drabi kollhom bżonn għajnuna forma kollettiva fil-pajjiż fil-viċinat. Dan huwa obbligu għal kulħadd dan huwa wkoll temporanju u ma jkollhom bżonn għajnuna sa tmiem ta' diżastru sakemm mbagħad eventwalment ikun hemm awtorità politika fil-pajjiż tagħhom tal-oriġini li tista' terġa' tieħu ħsiebhom. Dawn huma nies li m'għandhomx għalfejn sus għall-frontieri tagħna, għandhom bżonn il-protezzjoni qabel, ħafna qabel, waħna bħala Ewropa naħseb għandna nassiguraw li dawn in-nies ma jiġux sal-Baħar Mediterran biex imbagħad imutu. Għandna nagħmlu dan f'isem l-umanità u anke fl-interessi tagħna. Mbagħad għandek min jaħraq mill-persekuzzjoni, jaħarbu mill-abbuż, ehm, mill-poter, mill-reġim politiku, dawn għandhom bżonn azil politiku. Din hija talba ta' persuna ta' individwu jaf ikun permanenti, talba permanenti, imma huwa importanti li kollha valutazzjoni każ f'każ. Trid tassigura illi dawn iż-żewġ kategoriji ta' ħtiġijiet nirrispondu għalihom b'mod differenti. Għandek il-talba għall-azil ta' grupp kbir ta' nies fil-pajjiż fil viċinat blajnuna ta' pajjiżi ħor jekk hemm bżonn. U l-azil umanitarju li jingħata lil dawk li ġejjin minn pajjiż fejn hemm il-gwerra, konflitt violenti li ma jistgħu xejxu hemmhekk. Min l oħra l-azil politiku għandek talba mek individuali u kifet trid issir valutazzjoni każ b'każ fuq hawnhekk qed irid jirrikonoxxi illi persekuzzjoni individwali tista' wkoll isseħħ f'pajjiż illi huwa sigur għal pubbliku ġenerali m'hemmx gwerra, allura wieħed jista' jgħix faċilment, inkella jekk aħna se nkomplu eh, naqdu għan fl-imkien daw il-kategoriji taħt il-kelma migranti jew nies li u minn posta liħor fid-dinja, meta ma titħolx fil-każ, fil-mertu tal-każ individwali, tispiċċa fejn 1.3 miljun persuna miċ-Ċina jkollhom dritt li jistaqsu għall-azil fil-Lussemburgu li ma tagħmilx sens. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Naħseb illi Wieħed jista' jara punti komuni bejn il-tlet sessjonijiet, iva għandna bżonn li niffaċċaw din l-isfida li nirriformaw għattilet darba il-sistema Ewropea Komuni tal-Azil Ah, għalli kona xejna fatt li hemm problemi, il-regolament ta' Dublin ikkollassa, imma ma waqax minħabba xi incident, mhux minħabba tsunami jew xi diżastru naturali, dan minħabba azzjoni tal-bniedem, minħabba nuqqas ta' rida politika tal-Istati membri biex jirrispettaw il-liġi Ewropea illi juma wara kollox qablu fuqa, firmaw u aċċettaw. Din ir-riforma ma tistax tkun ibbażata fuq affarijiet eh, verament eh, diffiċli wieħed jaċċetta, solidarjetà għandha tkun waħda obbligatorja naħseb u mhux eh, volontarja dan ifisser ukoll meta nitkellmu dwar l-armonizzazzjoni tas sistema Ewropea għandu jkun hemm xi flessibilità, imma mhux li inti tixħat li jkun hemm liġi Ewropea jew sistema komuni Ewropea u rridu ngħidu wkoll illi meta aħna naraw il differenzi illi hemm fid-definizzjonijiet dik hija xi ħaġa li rridu nindirizzaw fit-tielet riforma. Jiena wkoll mort fil-missjoni Kanadiża tal-Kumitat Libe, dan huwa punt naħseb illi ħafna mill-Parlament Ewropew li huma parti minn dan il-Kumitat Libe jaqblu fuq il-Kanada għandha mezzi legali ta' kif wieħed jitlob l-azil jitlob il-protezzjoni internazzjonali fit-territorju. Nixtiequ li konna xi ħaġa hekk għalhekk aħna inna nitolbu għal viżi umanitarji. Dan huwa punt li ehm, ġie appoġġjat mill-Avukat Ġenerali mill-Qorti li ikunem mill-Qorti Ewropea għandu ikunem dawn il-mezzi legali biex wieħed jakwista l-azil, għandu ikunem viżi umanitarji biex wieħed jikseb il-protezzjoni umanitarja fiħdan territorju tal-Unjoni Ewropea. U kif jiġri meta jibda jitkellem xi ħadd l-oħrajn jisibu l-ispirazzjoni biex jitkellmu wkoll nitlobkom biex ma tawlux Issa, nadu intervent mill-Parlament ehm, Kroat. Għan nitkellem bil-lingwa Kroata. Mela, aħna naqblu ma' solidarjetà. Din hija l-bażi tal-Unjoni Ewropea. Jekk aħna nipperikolaw dan bistejjer najdu li rifugjati kollha huma terroristi. Jew min fittax l-azil qed jabbuża minn dan id-dritt. Naħseb illi nkun qed naħdmu kontra l-Unjoni Ewropea, pajjiżi li kien taħt il-Jugoslavja dik il-parti mill-pajjiżi Balkani minn fejn ħarbu ħafna nies Għandek ħafna nisli li laqawhom għandhom problema bihom dawn? Le, ma naħsibx. Ankanna nirriflettu dwar dak li qal il-Papa. Ma nix ninsew il-pilastri tal-Unjoni Ewropea. L-azil, id-dritt tal-azil u s-sistema tal-azil għandha tkun mibnija b'mod aħjar. L-istruttura għandha titjieb. L-Unjoni Ewropea għandha ssib soluzzjonijiet aktar pragmatiċi Għanna unek il-Komissarju. Għalek għanna l-Komissarju Olja Rifugġati u l-UNHCR. Qed nara li qed imbatu biex namlu dak li suppost namlu. Aħna wkoll bħala l-Unjoni għandu jkollna l-Kummissarju tagħna li ħossib ir-rifuġati, għandu jkollna l-fondi tagħna l-iżvilupp biex nennu l-rifugġati, rifuġati li qed jaħarbu minn gwerra. Jekk noqogħdu naħlu l-ħin fuq kwistjonijiet burokratiċi, pereżempju jekk it-Turkija u x'pajjiż sigur jew inkella le, jew inkella jekk il-Libanu jew pajjiż ieħor fl-Afrika. Aħna se nħallu traffikanti l-opportunità, se l-opportunità li Jamlu li jridu. Bażikament isek qed tajdilu minn dawn in-nies mhux fl-interess tiegħek li inti tiġi minn pajjiż li huwa konsidrat sigur. Inti dawn l-inizjattivi trid toħodhom mhux meta daw in nisislu fil-Mediterran, ma ħafna qabel meta jkun għadhom fil-kampijiet aktar l-in. Naħseb li għandna nkunu konkreti u mhux noqogħdu nitkellmu fuq kwistjonijiet burokratiċi u nifqu hemmhekk, grazzi ħafna. Naddu issa għall-Slovenja Sumatic. Grazzi ħafna. Ħanitkellem bl-Sloven. Grazzi ħafna. Edin nindiskutu ir-rifuġati u l-approċ komuni Ewropew U jidher li illi maħniex nitkellmu fuq xista tkun politika komuni barranija. Kun raġonevoli nanalizzaw x'tagħmel l-Unjoni Ewropea f'da settur. Għallu anka minn tkellmem qabli għanna nsolvu l-problema fil-pajjiżi ta' oriġini fuq il-sigurtà jew le tal-pajjiż ta' oriġini naħseb ikun iktar raġunevoli nifmu x'jagħmlu pajis individwali brabta ma' rifugġati. Minn flok nibbażaw ruħna fuq sentenzi tal-qorti ta' Strasburg li ħafna drabi spiċċaw fuq il-faċċati tal-gazzetti. Huwa importanti fil-verità li dal-pajjiżi li ma jitrattawx tajjeb ir-refuġġati jew japplikaw il-prinċipju tal-pushback jiġu trattati eh, kif xira sabiex jizguraw illi eh, dan l-immigranti ħarbu daqs standem bżon ta' miżuri kontra affarijiet bħal dawn. Xtaqt nagħlaq? billi ngħid illi jidispeċini illi ħafna membri tal-Parlamenti Nazzjonali qalu illi jidel illi l-Unjoni Ewropea fil-verità ma tiżistix. Aħna namlu parti minn aqda ta' pajjiżi illi bla dubju ċedew parti mis-sovranità tagħhom imma dan sabiex isibu tweġibiet komuni. Mingħajr dirida komuni ma jkunniex unjoni. Thank you very much. Sorry, I was speaking. Grazzi, ħafna bdejt nitkellem qabel ma waqaf nisma l-aħħar sentenza naddi sa Sinjura Vimbing mill-Parlament Ewropew. Grazzi Jina tlabt li anka n-intervjeni f-sessjoni ta' qabel imma sfortunatament mar nexxilix. Għalek ħani prova nistabilixxi rabtiet bejn tlet dibattiti differenti li kellna. Qed nitkellmu dwar li konna riformi Imma l-kwistjoni meta ħan nirriformaw? Għandi l-impressjoni li qed nirriformaw il-ħin kollu l-aħħar darba li riformajna l-azil millux daqshekk. Anka s-solidarjetà qed nitkellmu ħafna dwar dan il-kunċett għalija u għal partit tiegħi. Is-solidarjetà hija importanti ferm imma wieħed irid jgħinhom lir refuġjati fuq il- post, ġifiri, minn fejn huma ġejjin fil-pajis tal-oriġini rajna fl-2015 ġara fl-Svezja. Kejna, kellna il-migrazzjoni livell massiċ, u aħna konna obbligati mbagħad illi nallokaw budget minn posta liħor sabiex nifinanzjaw din il-problema, il-soluzjoni tal din il-problema. Franz Timmermans qal li ħafna mill-rifuġġati huma dak li jgħidu li huma rifuġġati huma migranti ekonomiċi. Għanna bżonn responsabilità komuni, armonizzazzjoni, anka il- din l-idea ta' jitamil l-affarijiet ta' bażi volontarja. jekk għanna ma naċċettawx il-migranti li għedin jipproponulna niġu multati, ħafna flus, u possibli dan? Le, ma naħsibx. Punt ieħor, ġara bejn il-Slovakkja, l-Ungerija u l-Polonja dwar 12 il-1000 persuna li ġew riallokati, kemm minn dawn in-nies se jaċċettaw dawn il-pajjiżi, jiena naħseb dawn il riformi se jkunu verament diffiċli biex wieħed jimplementhom. U jiena naħseb illi għandek problema kbira ħafna, grazzi ħafna, Naddu issa għal kellim fisem l-Olanda. Grazzi ħafna, għanna unek dan il-pakket li jista' jiservi ta' soluzzjoni Ewropea għal problema eżistenti sena li għadiet rajna dak tfal mejtin fuq il-bajja nistaw namlu xi affarijiet imma biss jekk l-istati membri kollha jagħmlu xi ħaġa u juru solidarjetà. Sinjura Ċer, jiena verament diżappuntata illi għandek min ġi hawnhekk wara l-2004 u saru membri tal- l-Unjoni Ewropea u kienu l-iktar ħorox fil-mod kif tkellmu dwar il-valuri tal-Unjoni Ewropea u issa qed nisma illi huma ma jixtiequx juru solidarjetà ma dawn in-nies li qed jaħarbu. Anzi, qegħdin jippruvaw iħallu il-problema fidejn pajjiżi ta' naħat isfel tal-Unjoni Ewropea. Sinjura ċer, jiena nittama illi min jitkellem b'dan il-mod jirrifletti xi darba anka għal solidarjetà li aħna rejna magħhom qabel ma daħlu fl-Unjoni Ewropea u anka wara kemm hawn stati membri illi uraw solidarjetà magħhom u qed ikomplu juru solidarjetà jiena nitlobhom biex imorru lura f'pajjiżhom u jirriflettu dwar dan li għadni kif Grazzi ħafna, Sinjura Ċer, grazzi. Grazzi ħafna. Jiena naħseb li l-aħħar komment jaf ikun anka il-punt ta' tluq għal diskussjoni matul l-ikla. Naħseb li uħut mill-suġġetti li smajna r-rabta bejn il-sigurtà u l-politika barranija u anka solidarjetà li x-solidarjetà t-nuru fil-reġun u anka x'tista' inti tistenna minn pajjiż terz li diġà rċieva ħafna influssi minn ta' migrazzjoni u kemm huwa kapaċi jiflaħ flussi ieħor u fejn u dan il-Libanu post ieħor u dawn huma uħut mill-kussjonijiet li smajna fid-diskussjoni. Mhux biss fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin illi ah, issa din anka eh, jitkellmu dwar kwistjonijiet marbutin mal-azil jitkellmu kol dwar daw suġġetti li semmejna hawnhekk. Grazzi ħafna l kellima li fuq il-podium tkellmu għax u ukoll smajna punti verament interessanti u nixtieq anke nirringrazzjakom tal intervenitu intom bħala MPs ehm, ehm, u MEPs mill-flor, grazzi ħafna kalli l-interpreti tax-xogħol tagħhom. Il-likla se tkun fil-restorant tal-membri, mhux daqshekk il-bot ħajkolkom minn ħajurikom ukoll. Għal minu interessat fil-workshop sa' jibdew fis-satej. Is-sala qiegħda fuq il-programm, grazzi ħafna li kena tajba, nkomplu aktar tard wara nofsinhar biex nkomplu diskussjoni, grazzi ħafna.